Right, good afternoon, everybody. Nofsinar tajab li l-kulħat. Sen komplu aħna bl-agenda tagħna. Xbekk konna kien biżejjed għal-mistoqsijiet. Sa, sen nilqal President Almunja, eh, ħet ikollu inċident li dejjem ikollu mal li xken tagħna. Mela, kellna smiħ f'Ottubru fuq il-lajnuna statali waqt żminijiet temporani ta' kriżi fl-2011 se jkollna l-istess dibattitu imma llum jataw hawnhekk biex jgħidilna dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 u sejħu 12 il-minuta. Grazzi ħafna Sinjura Ċer u nixtieq nirringrazzjakom tal-li minn ġajtu għajtu għannek għal dan il-komutatu din il-laqa. Jina se najdilkom dwar l-ħolma tijaj għal jew kif qed eh, nantiċipa li eh, se tkun il-ħidma tal komissjon għal sena id-dieħla u jekk minix se zbal għada se dottaw il- rapport fuq il-politika eh, u nishtiq jiena nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet ferm xirqa u nishtiq nirringrazzja sur Epping rapporter eh, għal ħidma eccellenti li għamel u nishtiq nibda jiena billi nitkellem dwar il-program ta' ħidma l-2011 u nishtiq nitkellem dwar il-politika tal-kartels. U Dawn huma importanti ħafna fil-ġlida tagħna kont l-ksur fil-kompetizzjoni u l-azzjoni tagħna iktar importanti minn qatt qabel għax ma nistgħux aħna nippermettu li l-ekonomija tiġi perkolata iżejjed b'dawn il-prassi l-ġodda u aħna ħadna sitt deċiżjonijiet eh, inkluss eh, dwar it-tabija tal-ajru u l-kartels u eh, ħadna din id-deċiżjoni ma tnax il-linja tal-ajru prinċipali fejn Eh, kienem 800 miljon euro u jiena waqt l-2011 nittama li dawn il-kumpani se jkomplu jappoġġaw il-deċizjonijiet tagħna. L-aħħar deċiżjoni tagħna u il-multi il-gbar dan waslu għal ħafna dibattitu għalek jiena se nerġa' ngħid x'inhu l-prinċipji tagħna l-multi tagħna jkunu ola biżejjed ħalli bekk ma jippermettux li jkun hemm l-imġiba kontra l-kompetizzjoni ma mhux ola eh, iżejjed jiġifieri għax imbagħad il-kumpaniji eh, spaxxaw jifallu u il-Kummissjoni ħadet azzjoni, grazzi għajt il-Kummissjoni, ħadet azzjoni sabiex tadotta l-politika fuq il-nuqqas ta' kapacità li wieħed jħallas skont kriterji ġodda sabiex stajna nkopru dan it-ħassib. Imma l-kriżi mhux se tbiddel il-messaġġ tiegħi prinċipali iġifieri l-aħjar mod kif kumpanija tevita l-multi li titbiet mill-prassi legali u se nkompli jiena nsegwi din il-linja is-sena d-dieħla. Dwar l-antitrust, eh, l-azzjoni tagħna se timxi mal-istess għanijiet prinċipali li aħna imxejna magħhom din is-sena su intern ma jistax jippermetti li jkun hemm xkil privati għal kompetizzjoni u l-ekonomija tagħna għandha bżonn ta' kumpaniji li joffru l-aħjar prodotti u servizzi eh, bl-aħjar prezzijiet. L-azzjoni tagħna tinvolvi setturi kruċjali pal pereżempju teknoloġija tal-informatika, l-enerġija, telekomunikazzjoni, sistemi taħlas u fost oħrajn. U l-ICT u li nżommu nipromovu l-kompetizzjoni fis-settur tal-ICT dan huwa importanti, dan għandu importanza partikolari permezz li id-dinamizmu ta' din l-industrija assi għall-ekonomija. Illum aħna ftaħna proċeduri formali fil-investigazzjoni tagħna fuq Google nix inkun ċar li dan ma jfissirx li se hemm problema li teżisti problema moment bikri wis li najduħ dan imma se ninvestigaw xi tħassi partikolari dwar il-kondotta l-imġiba ta' Google u e, speċjalment il-mod kif joħorġu riżultati ta' tfittxija kompetizzjoni Eh, tal-imsieħba kollha, speċjalment dawk iż għanda ehm, għandha tiġi mħarsa fil-futur. Fil-qasam tal-enerġija, hekk kif aħna għalaqna l-inkjesta tas-settur tal-2007, il-Kummissjoni għadrat ehm, zida fil-investigazzjonijiet tal-antitrust f'din l-industrija principali sabiex wieħed jiftaħ is-swieq eh, għal-kompetituri ħalli il-konsumaturi jkollhom iktar alternativi l is-sena ħadna żewġ eh, impenju deċiżjonijiet importanti, inklusi r rimedja għna se nkomplu naħdmu fuq dawk il-każijiet li għad għadhom pomdenti u se nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' dan is-settur. L-istess loġika tapplika għal liberalizzazzjoni ta' suq tal-telekomunikazzjoni aħna qed ninvestigaw każijiet tal-margin squeeze u eh, forum oħrajn ta' rifjut fil-provvizza, specialment fil-Polonja u l slovakia nishti nsemmi eh, sistemi ta' ħlas wara l ftem ta' Mastercard tal-2007 aħna testjajna l-impenji li Visa Europe eh, għamlet u senkomplu aħna nistudjaw il-mizzati ta' interchange multilaterali għal-karti tal-kreditu u eh, b'mod parallel aħna komplu naħdmu għal-Kummissarju Barja biex naċertaw li l-sepa Eh, tiġi konkluża u tippromovi l-iktar kompetizzjoni, mhux eh, iktar prezzijiet jew prezzijiet ola. U eh, regolamentazzjoni l kompetizzjoni għalhekk se jimxu it fit hawnhekk f'dan il-qasam. Lilin mill-kwistjonijiet sustantivi li ġew imqajma mill-kartell u l-każijiet ta' antitrust jiena nemmen li l-proċess ehm, bih l-investigazzjoni ta' tisiru u ma' importanti li dan isir b'mod tajjeb u id-drittijiet tal-kumpani għandhom jiġu imħarsa. Il-ħin kollu jiena konvint, ninsab konvint li s-sistema tagħna diġà toffri salvagwardji tajbin imma palissa naraw kif nistgħu intejbu s-sistema fid-dawl tal-konsultazzjoni pubblika li saret eh, eh, fil-bidu ta' din is-sena. Sabiex aħna nkomplu ntejbu sistema tagħna waqt l-2011 aħna se nintroduċu il-best practices għal proċedimenti ta' antitrust dwar il-kontroll fuq l-amalgamazzjonijiet, il-mergers, il-liġi tal-kompetizjoni tal-Unjoni Ewropea timponi fuq il-kompanijiet għana disċiplina sabiex dawn jiġu mħejja l-kompetizzjoni globali. Aħna nixtiequ kumpaniji Ewropej li ikunu minn ta' uddim fid-dinja imma biex jagħmlu dan iridu immexxu l-kompetizzjoni fissu intern tagħna. Waqt eh, din is-sena matul din is-sena r-reċessjoni mm, affettwat l-attività tal amalganizzjonijiet aħna bħalissa għandna xi 260 notifika din is-sena eh, qed nistennew ukoll li s-sena l-oħra mm, naraw li jkun hemm fi fiċ-ċifri u aħna se nkomplu bl-istess kriterji din is-sena pereżempju kellna biss eh, erba' investigazzjonijiet amalgazzjonijiet ta' tieni fażi, tnejn minnhom Unilever Sara Li u Sinġenta Monsanto dawn iġew eh, konkluż il-ġimgħa l-oħra waqt li il-kassa Olympic Aegean dan se jiġi konkluż f'jannar tal-2011 dwar l-għanuna statali u ehm, jiena għalhekk kont hawnhekk waqt fl-aħħar smigħ jiena tajtkom iċ-ċifri tal-lajnuna statali u l-użi tal-lajnuna statali waqt il krizi kemm għas-settur finanzjari kif ukoll mhux finanzjari għadha jiena se nresaq lil kulleġġ l-scoreboards tal-lajnuna statali li tikkonforma li iż-żieda eh, jew il-biċa kbira ta' din iż-żieda minħabba l appoġġ l-settur finanzjarju u u jena nasab li u xejrit fis setturi l-oħra dawn baqaw stabli. Fil-rezoluzzjoni tagħna fuq ir-rapport tal-2000 Eh, rapport annwali tal-kompetizzjoni tal-2009 intkom tlabtu l-Kummissjoni tevalwa dawn l-impatt ta' dawn il-mużuri jiena naqbel bisħieħ maqom wara eh, qabel l-aħħar smieħ li kelli u din dan il-kumitat jiena tlabtu is-servizzi tiegħi eh, ħejju analiżi dettallati ta' dawn il-miżuri u intkom se tirċivu dawn fl-ewwel sitxur tal-2011. Dan huwa eżerċizzju meħtieġ imma se jkun diffiċli peress li responsabilità primarja għall effiċjenza ta' dawn il-miżuri taqa fuq il-gvernijiet nazzjonali. Aħna pala l-Kommissjoni għanna bżon nevalwaw l-lajnuna fl-isfond tal-livell mm, eh, tal-regoli tal-kompetizzjoni ma jena ma nistax nidħol fil dettalji kollha dwar eh, kif dawn l-affarijiet jistgħu jsiru b'mod mifuġenti fuq eh, livell nazzjonali. Ma se nagħmlu l-almu tagħna sabiex nofru iktar analizi xuħut minn konflaptu li jkun hemm iktar analizi waqt l-aħħar snim li jiena dwar l-qafas temporali temporanju u e, il-reġim mm, straordinarju tal-għajnuna statali li ħarġ minnħabba l-krizi u dina xaġa straordinarja għalek mandiċ tibqa mek għal-dejjem u issa wasal iż-żmien li nibdew nħejju ruħna għal-ritorn bil-mod, bin-nifs eh, lejn eh, tħaddim normali tas-suq għaliex bil-mod il-bira smajna li jem sinjali ta' irkupru imma wieħed irrid joqgħod eh, attent speċjalment minħabba s-sitwazzjoni fil-swieq finanzjarji u s-swieq ta' xogħol. Il-kol kemm aħna qed insegu l storja dwar kif eh, il-swieq qed jirreġixxu għal l-isforzi ta' konsultazzjoni eh, fiskali speċjalment f'xi pajjiżi partikolari fiż-żona euro. Għada jiena se nipproponi li l-kolleġġ xi twesih ta' xi minn dawn il-miżuri temporani ħalli dawn jiġu applikati fl-2011. Se jkun hemm phase out ta' miżuri mhux meħtieġa imma aħna se nkomplu nappoġġaw l-isforzi tal-kumpaniji sabiex jesporta b'mod innovattiv dawn iż-żminijiet diffiċli u se nkomplu aħna naħdmu fuq il-problemi li għatfadal fil-balance sheet. Jekk il kundizzjonijiet tas-suq jibqgħu kif inhuma jew jekk jippermettu dan għandna aħna mmorru lura għal reġim tal-għajnuna statali normali l-ewel ta' jannar tal-2012 u mbagħad hawnhekk nistgħu nitkellmu dwar il-proposti tagħna li għandhom x'jaqsmu mar-ritorn għar normal. Il-programm ta' ħidma tagħna l-2011 dan jitkellem dwar iktar inizjattivi għal portofol tiegħi, inkluż eh, il-kwantifikazzjoni ta' danni ta' antitrust kif ukoll ħafna fil-qasam tal-għajnuna statali inkluż linji gwida fil-kuntest tal-liti ITS u r-reviżjoni tal linni gwida fuq trasport marittimu għafas għal xibildin eh, kif ukoll valutazzjoni ta' għajnuna għall-ajruporti u l-linju ta' l-ajrum. U jiena nixtieq nikkonkludi dan billi nitkellem dwar tliet inizjattivi li għandin intenzjoni li nadotta s-sena d-dieħla żewġ reviżjonijiet tal-linji gwida, mela l-ewwel reviżjoni għas servizzi ta' interess eh, ekonomiku ġenerali u mbagħad eh, it-tieni waħda dwar ir-regoli ta' kooperazzjoni oriġinali ħaġa li se nadotta l-ġimgħa d-dieħla, mbagħad it-tielet punt li nixtieq jiena insemmi inizjattiva tagħna fuq ir-redress jew ir-rinviju kollettiv. Servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali kif tafu fl-2005 l-Kummissjoni għadda ta' t-pakketta mizzuri, ġifiri l-ekem sejħal il- digus brackage sabiex natu iktar eh, ċertezza l finanzjament ta' servizzi ta' interess eh, ekonomiku ġenerali. Sena diħla għanna sen nirrevedu dan il-pakket sabiex namendaw ftit ir-regoli tiegħu. Din revizjoni se tkun bazata fuq ir-rapporti li l-Istati membri jagħtu u fuq ir-riżultati ta' konsultazzjoni pubblika li eh, nalqet f'Settembru li għadda b'mod partikolari jiena nixtieq nikkjarifika li distinzjoni bejn is-servizzi ta' interess ġenerali u servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u nixtieq jiena niċċara meta il-finanzjament ta' servizz pubbliku eh, jikkolifika bħala għajnuna statali. Qabel U dim il-kolleġġ ta' eh, u għahna il-kolleġġ se nadottaw aħna differenti un mbagħad se nibatu rapport ta' evalwazzjoni kemm lil dan il-Parlament kif ukoll l-istituzzjonijiet l tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri eh, fil-bidu ta' sena 2011 inizjattiva oħra il reviżjoni proposta fuq il- il-regoli orizzontali ta' kooperazzjoni, intkom diskutejtu dan il-punt il-ġemma l-oħra kif tafu l-żewġ elementi prinċipali ta' dan il-regoli li aħna noħorġu bi standards kif ukoll skambi ta' informazzjoni dawn it tnejn li huma eh, qed nassum li se jikkonforma mar regoli tal-kompetizzjoni meta dawn ikunu ġusti trasparenti u mammek għal-benefiċċju tal-konsumaturi. Jien għandi l-intenzjoni, insomma, l-kulleċ għandu l-intenzjoni li adotta dawn il-linji gwida sal-aħar ta' din is-sena. L-aħħar kelma fuq eh, l-infurzar privat eh, flimkien mal-kollegi tiegħi eh, Signor Redding u Sur Dan li jiena ressaqt nota ta' informazzjoni l kolleċ u tkellimt dwar il-prinċipi tal-inizjattivi li għandna sanzjoni li aħna u sabiex nħarsu r-drittijiet tal-ċittadin tal-Unjoni Ewropea tagħna fir-rigward il-rinviju u li nevitaw abbuż fil-litigazzjoni. Pala l-ewwel pass aħna sennidu konsultazzjoni pubblika biex nisimaw minanzi il-partit interessati negozjati tagħna u se nidentifikaw prinċipi komuni għal futur għall inizjattivi iktar speċifiċi. Jekk kollox jimxi ħarir imbagħad il-Kummissjoni se taqbel fuq approċ eh, approċċ komuni Ewropew fuq il-rinviju ta' kwalità l-quality redress u f'dan il-qafas iktar tartina se nirpreżenta proposta speċifika fuq il- azzjoniet ta' dan ta' antitrust. Jena nista' nikkonferma ehm, kif diġa qed eh, li dan l smieħ li l-Parlament Ewropew se jkun involut bisieħ permezz tal-proċedura leġislativa ordinarja nittama li jentkom se tappoġġaw din l-inizjattiva ferm importanti. Grazzi ħafna. Thank you, thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna l-ingrazzjak, Kommissarju, se naqra l lista li se jpoġġu l-mistoqsijiet namlu palma minna dal-ħodu ġifiri mistoqsija u risposta eżattament wara u noqodu ħafna attenti għal-ħin. Andrea Swab, uh, Bertz, Vicky Ford, Antolin Sanchez Prozedo, anybody else want to come in? Wave now. ċaħtiħor li jishti jimpoġilu ismu fuq lista le, Jose. Grazzi ħafna, Signora President. Kif smajna qabel, il-fair play dejjem kienet, kienet regola ġenerali ma dan il-kommissarju. Jina, nafek eh, pala l-persuna, il-viċi president tal-komitat. Imma f'Novembru inti kont eh, kellek dubji tiegħek fuq il fejn kienet sejra Spanja. Umbat, inti tkellimtna fuq il-plan B il-ġurnata ta' wara, il-Prim Ministru ta' Spanja eh, talbek tikkjarifika ftit il-pożizzjoni tiegħek tiċċara. U eh, illum kellna il-viċi presidenza tal-gvern Spanjol li qed tippunta subera fuq il- il-premium rescue ta' premium fi Spanja. Las dos cuestiones tienen que ver con el funcionamiento de... U Merkel li għettejt il-problemi tal-bailout. Fissu intern, situazzjoni sitwazzjoni tal juro meta ma jtiqis dawn il-fatturi kollha, naħseb il-mistoqsijiet huma f'waqthom. Dan il-komitat ma jridx jingħaqad għat eh, ma dawk li qegħdin jilmentaw biss qabel l-arqa, imma rridu npoġġu mistoqsijiet tajbin. Imma l-mistoqsija, eta, inti tirratifika inti tkompli tgħid li Ispanja mhux kapaċi tkompli tapplika ir-regoli u jekk da l-Ispanja ma jirnexxilix ikun hemm pjan B u ir-risk premium jitla sa 300 punt dan jaqbel ġifiri ma dik li qalet sinjura Merkel li ndaħlu u koll l-investitaturi privati meta jkun hemm il-bailout mill-2013 mela l-ewwel nett. irridu noqogħdu attenti noqdu attenti għal kif qed jiżvolġu l-swieq dawn l-aħħar ġranet fil-fatt is-swieq finanzjarji. Irridu noqogħdu ħafna attenti biex naraw min qed jagħmel istqarrijiet għal fejn qed jagħmilhom u kif qed jagħmilhom. Naħseb kulħadd irid jibqa' ċar f'dak li jgħid meta jkun qed jagħmel jgħaddi xi messaġġ fil-pubbliku u inkomplu nġibu ruħna kif eh, kien diġe deċis. el gobierno español está haciendo lo que debe hacer, que es... Eh, Ġa nirrepeti il-lum li il-gvern ta' Spanja jagħmel dak li għandu jagħmel ġifieri jagħti każ il-finanzi pubbliċi joqgħod attent għal u ikompli jam dak li li qal il-kap tal-gvern tiegħu nhar is-sibt jiġifieri li jagħmel ir-riforma ta' l-pensjonijiet din biex terġa' tqum fuq saqajja l-ekonomija ta' Spanja. Dak li għandu jagħmel il-gvern ta' Spanja mhux faċli ma kirit jagħmel u għalhekk hemm bżonn aħna ngħinu nagħtu l-appoġġja lil din ir-riforma. l spanja l-Unjoni Ewropea qed tappoġġja dan intqal kemm il-darba anki qalu il-gvern Spanjol fl-Europa imma hemm bżonn li jerġa' jingħad fi Spanja. Aħna nies responsabbli fil-livell Ewropew irridu nagħmlu l-almutana biex niddefendu l-Euro b'mod koerenti, b'mod intelligenti ġifiri li nadottaw id-deċiżjonijiet li l-Ekofin il-Kunsill Ewropew u l-istituzzjonijiet kollha anki l-Parlament, il-Bank Ċentrali, Ewropea biex naraw ġifiri kif nistaw nejnu l-pajizi li din f'diffikultà kif għamilna l-Irlanda il-ġimgħa l-oħra. Kulħadd irid jagħmel hekk milli jirrispetta ir-regoli, jirrispetta l-regoli tal-Unjoni Monetarja. Hemm bżonn madanakollu nagħmlu ftit regoli fejn ma qatt ma kien hemm fis-settur finanzjarju U naħseb li dak li qegħdin tippruvaw tagħmlu intom u tagħmlu bilxa xogħol tajjeb. Grazzi. Grazzi. Andres. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju. Nixtieq nifraħlek b'mod espliċitu għal fatt li inti bdejt eh, il-proċedimenti ta' taksur kontra il-Google u l-kartell kif inti semmejt mixi sentenza ċara imma tmur jitfit ma dak li nafu aħna ġifiri il-coding ta' search engines f'Google bux qed eh, iżommu ċertu informazzjoni. Hemm bżonn li niċċaraw din is-sitwazzjoni u nispera li il-kumpanija voluta u search engines em, eh, naraw eżattament minu responsabli. Irridu nispera l-affarijiet li ċittadini, għax ma jafux iċ-ċittadini kif taħdem search engine. Għalissa ġifiridu rridu nistennaw naraw xej kif se jitvolġu ma dak li qed eh, l-punt numru 2 il-kartels li s-sanzjonijiet għandhom ikunu il- għaljien sabiex iservu pala deterrenti ma jirridux ikunu zzejiet laqqas li eh, il-kumpanniji mbagħad isiburuhom f'diffikultajiet finanzjarji. Din hija l-politika tagħna fil-Parlament Ewropew, il-mistoqsija tiegħi. Għaliex hija daqshekk diffiċli għall-Kummissjoni biex dan il-prinċipju prinċipju sensittiv li tibdluħu tamluħ bħala għat leġizlattiv. anki regolamenti tal-2003 nejdu rridu il-ċertezza legali, hemm bżonn li nagħmluh. Bat għandi l-aħħar mistoqsija inti semmejt il-Green Paper. Ġifieri, il-konsultazzjoni fuq il-class actions, il-rinviji, il-review ta' kwalità. Jiena għandi l-impressjoni li l-Kummissjoni għatet qalba bil-pjan li kella tal-bidu u għed tipprova tfittex soluzzjoni oħra. Iġifiri, tipprova tara li konsumaturi jinaqdu imma intom provajtu tevitaw dak kollu li ġara fil-Amerika mill-liġri għawnek. Iġifiri, għalek intom tridu konsultazzjoni għawnek biex ma jieġiġ jirrepetiru dak li ġara fil-Amerika. Grazzi ħafna l-ewel swab l-ewel net il-proċedimenti li l-lum ftaħna kontra Google miex proċedimenti ta' kardel huma ta' antitrust biex noqgħodu ftit attenti biex nagħmlu distinzjoni billi anki fil-klim ikunu eżatti. Il-Kumitat forsi jiftakar li fil-bidu ta' din is-sena konna rċevejna tliet ilmenti ta' ksur li kellhom xi jaqsmu mal kif taħdem is-search engine u u anki sistema ta' riklami. Nishtaq nejdilkom li minn dak iż-żmien Google kooperaw minn għana tawna ħafna informazzjoni li n-nas qed nanalizzaw. U aħna ġejna konklużjoni li permessa din l-informazzjoni li għandna dispożizzjoni ma nistawx aħna ma nilqawx l-elementi li rċevejna, imma rridu nkomplu bl-istudji tagħna u għalhekk tajjeb li konna proċedimenti formali li jinfetħu, ġifri jinfetħu mod formali, jiena il-fat li dawn infetħu Google reġaw għallu għallu li semmow li rridu jikoperaw maħna xie kooperazzjoni li hemm bżonna u nispera li l-problema nsolvuha. Ovvjament, jina ma nistax nejċ se jkunu il-rizultatu tal-investigazzjoni tagħna, imma dak li instan u ma'kom u wieħed iċ-ċittadini huwa li Eh, ma' Google aħna se naslu sal-aħħar tal-investigazzjoni u jekk hemm il-problemi um, jekk kien hemm problemi aħna se ngħidu dak x'irid isir u jekk m'hemmx problemi se ngħidu ukoll. Fuq il- multi. Ovvjament il-multi għandhom ikunu oljien biżejjed biex iku jiservu ta' deterrent, Imma jrid ikollna wkoll iċ-ċertezza legali, din teżisti fis-sistema li għandna. Għandna bażi legali li nimponu il-multi, deċiżjonijiet tal-kartelli jew tal-antitrust, aħna publikajna wkoll il-linji gwida fuq il-multi, fuq sanzjonijiet, iċifiri biex niddeċidu l-ammont wara li kunem u kol konfermazzjoni ta' ksur, il-guidelines huma eh, pubbliċi u għet jistaj konsultom nużawhom b'mod rigorus, noqogħdu attenti ħafna. U kif namlu dejjem meta ngħidu deċiżjoni, sentenza, tkun il-qorti li kollha d-deċiżjoni e, u li taqta sentenza aħħarija. Meta ikun hemm naħa li titlob il-qorti li tagħti sentenza tagħha, ovvjament tkun is-sentenza tal-qorti li tirbaħ għalek mill-puntu di vista legali, mill-ċertezza legali, aħna sistema tana hija mandiċ lakuni hija protetta protezzjoni bizzejiet. Kienem minn qal li peress li se nintegraw il-konvenzjoni tal-drittijiet tal-bniedem dik ta' Strasberg fil-qafas legali tana, dan kien se joħloq xi tibdil jina ma naqbilx ma dan aħna se nżommu s-sistema tagħna, ġifieri deċiżjonijiet noħduhom fis-sistema administrattiva, nżommu wkoll il-linja ta' politika tagħna. Ħafna drabi il-deċiżjoni tal-qorti tkun qed taqbel magħna, imma fl-aħħar mill-aħħar aħna dejjem naċċetta u nirrispettaw l-sentenza tal-qorti. Dwar issa l-review ta' kwalità u rinviju kollettiv. Aħna mill-bidunet konnedna fil-fjannar li it-tlet komissari li għandhom xik iktar xjaqsmu mar rinviju Sinjura Redding għal-ġustizja ġon Dalli l protezzjoni tal-konsumatur u jiena kummissarju għal-kompetizzjoni aħna għedna l-parlament li mill-kulleċ ridna nigzbu ftehim għal approċ orizzontali għal kull tip ta' proċeduri ta' ksur ta' rinviju. Ovvjament dan ridna u kol permezz li konna eh, permezz ta' approċċ iktar koerenti li nkunu qegħdin nagħmlu xogħol ehm, armonizzat bejnietna. Għandna sistemi differenti, tradizzjonijiet differenti, wara kollox wara li diskutejna Eh, dan bejnietna fuq level tal-kulleġġ sen nkomplu bil-konsultazzjonijiet bir-riżultati li konna mbagħad noħorġu bil-pożizzjoni finali tagħna bħala kulleġġ u meta tkun stabbilita din il-pożizzjoni jiena lill-kollegi tiegħi l-ewwel nippreżenta l-riżultati kollegi tiegħu mbagħad il dan il-Parlament għal dak li huwa l-Providence Enforcement permezz dawn din l-azzjoni kollettiva. Se tkun ġifri inizjattiva tal-kulleġġ, proċedura tal-kulleġġ, u ma nistax nantiċipa fuq id-dettalji, imma dak li jużgur u għali jena mpenjat kompletament għal fatt li rridu nevitaw l-abużi li nsibu f'sistemi oħra kulħadd taf intom taf uxret nitkellem hawnhekk. Grazzi ħafna. Ramon. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, nil-għaw kawnek f'dan il-Kumitat f'dan il-Parlament għandi xi żewġ mistoqsijiet fil-qosor dwar il-pjan ta' irrogazzjoni tal-banek fi Spanja. Tlet ġimgħat Jose Luis Garcia Garassio fuq il-bank Spanjol għal li qed jintużaw fondi mill account tal ta' min kien qiegħed tal-klijenti biex iħallas is-salarji jew inkella biex jagħti wkoll self dan minnu u mbagħad mistoqsi oħra xi banek sta savings bank irċevow flus mill FAROP keċċa di Katalunja fejn bat qed jagħtu ħafna interessi għolja o rati ola minn istituzzjonijiet finanzjar li, li maħadux sussidju. Ma taħsibx li din hija kompetizzjoni kol mhux ġusta? Gra grazzi ħafna, Sinjur. Nifraħlek għal riżultat tal-parti tiegħek fl-elezzjonijiet f'Katalunja. Jina naħseb li ovvjament biex il-banek ikunu jisu jgħatu self iridu jħalsu n-nis li jaħdmu maħħom. Kif jistaw jgħatu self jekk ma jkunux qed iħallsu l ħaddima tagħhom stess, ġifiri ma naħsibx li hemm xi ħaġa kontradittorja hawnhekk meta jisibu mod ta' kif jiffinanzjaw il-self meta jkollhom il-, il l-ammonti ta' kapitali eh, pubbliċi eh, fil-linji gwida jkun hemm regoli ta' suppost wieħed jagħmel u x'mhux suppost jagħmel. Jiddependi ovvjament dan kollu fuq każijiet li huma eh, segwiti mill-awtorità l-kompetizzjoni fil-kummissjoni. Xi kultant qed jitkellem fuq il-garanziji, id-depożiti, xi kultant il- il-possibilità biex wieħed ehm, jagħti likwidità jew inkella biex isolvi l-problema tal-toxic assets. F'kull metodu li jintuża il-programmi nazzjonali ta' kull stat membru u anki l-pjanijiet individwali dejjem meta jiġu studjati, aħna naraw li jridu kollha jkunu konfermi mar-regoli, jiġu approvati mill-Kommissjoni li umbat jiġu implementati dawn il-programmi fl-2008-2009 għalek aħna sen komplu insegu, sen komplu nitċekjaw l-affarijiet. Xikultant mux prob ikun faċli wieħed jiddeċidi eżattament kif qed tintuża l-għajnuna finanzjarja, xi kultant ma joħroġ ovvju kif din qed tintuża. Għalhekk id-diskussjoni mal istituzzjoni finanzjarji hemm kas tal Bill fil-Ġermanja, bank reġjonali, ilna saddejjin diskutu maħom mill-2009, diskutu miżuri għal trasferiment ta' toxic acids lejn dak imsejjaħ Bad Bank, il-ġimgħa l-oħra stess aħna ntqajna mal-awtoritajiet mill-livell federali sa l-awtoritajiet tal-bank. Ġifi f'kull livell sabiex nippruvaw sibu mezz biex nippreżentaw pjan tal struttura ġdid u din għal-pjan se jiġi ppreżentat fi frar. Ġifri f'xi każi l-affarijiet jidumu u forsi huma diffiċli u f'xi każi le fi Spanja Eh, nista' ngħidilkom negozjati dejjem ma kinux eh, diffiċli. F'ċertu każi fejn ikun hemm min qed jikser il-liġijiet hemm ħafna każijiet bħal dawn. Ħafna drabi jimbat jitlu l-awtoritajiet Spanjoli deċiżjonijiet ikunu tal-awtoritajiet Spanjoli għalhekk. Imma mbagħad meta jkollok pjan li jkun analizzat mod individwali, id-deċiżjoni titjat mill-Kummissjoni. Imma minnar ma nidħlu f'ħafna dettall fuq dan, naħseb fi Spanja sabiex ngħinu Kien hemm ma kanx kien minn intoppi hemmhekk kif rajna, Għalhekk wieħed, irrit jara li fi Spanja l-affarijiet huma ħafna faċli. Grazzi. Sophie. Chair, uh, thank you. Iva, grazzi, President, grazzi, Kommissarju, per introduzzjoni tijak. Korrenejt illum, ma kellix, illum ma kellix burdata tajba dal-għodu, missandi burdata ħjar, meta smajt il-pjanijiet kolla tijak kol meta smaj dwar l-investigazzjoni illi ser tibdew dwar Google, kazijiet marbuta ma' Google, biex inkun ċar isma' naħseb li Google hija kumpanija tajba ħafna kumpanija innovativa li toffri servizzi l qatt ma kellna bħalhom qabel. Iżda huwa minnu wkoll illi din il-kamra ispermetti tħassib tagħha dwar pożizzjoni dominanti ta' Google. Dan għamlitu kemm il-darba. Jien niftakar organizzajt seminarju, seminarju dwar il- double click cases ta' Google. Aħna staqsejna l-inkjesta settorjali dwar il-reklamar fuq l-internet u fuq il-search engines, il-magnetat fittix. U aħna tennejna kemm il-darba din it-talba u sar nivutaw dwar rapport pal dana da fil-ħodu. naf li ma tista' tgħid xejn dwar il-każ għax ma tafx numma l-konklużjonijiet ser ikunu l-konklużjonijiet iżda nixtieq kjarifika dwar dan. L-ewwel net tolqotni ħafna. Jolqotna ħafna l-fatt li kollox miexi bil-mod. Il-Kummissjoni intom xejtu biss meta kien hemm ilment, ilment ġim ressaq fi frar 2010. Ġifieri d-disa xar xurilu. U intom toqdu attenti tgħidu le m'hemm l-ebda fatti. Ma naħsbux li hemm xi ħaġa ħażina aħna qegħdin naġixxu eh, dwar dan l-ilment imma jekk ilkom disa jew għaxar xhur biex taraw dan l-ilment mela għandkom idea dwar xi xinu eżattament il-każ. Allura nixtieq inkun naf kemm xejra tipprova tiskopri fil fond il-Kummissjoni Ewropea. Dwar il-Google double click dwar dan il-kas, kien hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni Ewropea qed nifhem sew u l-FTC fl-Istati Uniti. Naf li dan huwa każ Ewropew u daw kellu daw kelli għamlu l-menti huma kumpaniji Ewropej Imma skur li intom kellemtu l-kollegi ta' kom fl-Stati Uniti dwar dan u ma nafx forsi kom fl-intenzjoni li taħdmu fl-imkien għal darboħra. Darboħra nishtiq intenni l-istess kwistjoni. Il-Kommissjoni hija lesta wkoll illi kollha perspettiva aktar ġenerali dwar dan u mhux taġixxi biss dwar dan l-ilment ma tibda inkjesta profonda għaliex neħtiġu kumpanije bħal Google imma wkoll uġentament neħtieġu kompetizzjoni f'dan il-qasam għaliex il-magni ta' tfittix is-search engines u dak kollu li huwa marbut magħhom sar bħal xi ħaġa bażika, xi ħaġa meħtieġa bħal dawlu l-ilma. Neħtiġu ura ma nistgħux naċċettaw illi jkun hemm attur wieħed dominanti bħal ma Google anke jekk ikunu tajbin. Ma rridu nikkonsidraw id-dejta u l-informazzjoni bħala materja prima u ma nistgħux naraw ma nistgħux nikkonsidraw illi jkun hemm kumpanija waħda biss li għandha aċċess għal din il-materja prima. Grazzi. Grazzi. Nista' nifhem illi inti tikkonsidra li aħna qed naġixxu Nireagġixxu bil-mod għall-ilmenti. U forsi ma rridux nirraġixxu għax ikun hemm il-ment imma għaliex nafu kif jaħdem Google nafu kif taħdem kull kumpanija oħra u hekk soffiċċju nibdew l-affarijiet. L-affarijiet mhumiex sempliċi. Huwa faċli wieħed jiklikja fuq Google Imma mhuwiex faċli li wieħed jifhem perfettament għaliex meta inti tiklikja tirċivi ċertu informazzjoni u ma tirċivi ċertu informazzjoni oħra. Jiena m'iniex espert. Iżda jiena nista' niżgurakom illi meta nisma' lill-esperti ninduna li mhijiex xi ħaġa faċli, mhijiex ħaġa sempliċi. Mhijiex ħaġa sempliċi illi nikkonkludu li hemm ksur u mhuwiex sempliċi laqas li nikkonkludi nikkonkludu li m'hemmx problemi. U għalhekk din hija raġuni għaliex aħna ftaħna l-investigazzjoni, ċevejna ħafna informazzjoni, ħafna informazzjoni minnaħa ta' persun, naħa ta' titajiet li għamlu l-menti, kumpaniji, u issa aħna ftaħna formalment il-proċedimenti ser niċivu aktar informazzjoni minn partijiet oħra li serjen jikkoperaw mal-ħidma tagħna. Nittama li dan jiġri. Kemm irridu niskopru affarijiet marbutin ma' dan il-każ irridu niskopru kemm jista' jkun affarijiet iżda xi drabi dan ma jkunx kompatibbli din ir-rieda illi niskopru kemm jista' jkun affarijiet u li nagħlqu il-każ u deċiżjoni f'temp ta' xar. Dan ser ikun każ diffiċli. Aħna ser nallokaw ir-riżorsi kollha meħtieġa. Iżda dan mhuwiex l-unika każ. aħna fil-lista sħiħa ta' setturi ekonomiċi bi problemi potenzjali da musser ikun l-unika kas imma f'dan is-settur ta' dinja digitali, dinja innovativa u l-attività innovativa digitali. Aħna nafu illi xi awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea diġa bdew xi investigazzjonijiet jew pre-investigazzjonijiet u issa aħna ser niġbru dan it-tarif kollu aħna konna f'kuntat, ser nibqgħu nkunu f'kuntat mal-Partijiet Amerikani, mal-FTC u d-DOG u kol senħarsu l-konfidenzjalità, regoli tal-konfidenzjalità tagħhom. Aħna irridu nipproteġu ma nistawx niftu il-bibin beraħ bħal Wikileaks u nuru il-dossiers il kulħadd. Nittama li Wikileaks ma jasalx għant id-DGTA. Nittama. Il-kooperazzjoni kollha sejrin nilqawa ovvjament. Imma meta wieħed jitratta kumpanija individwali hemm ċertu ħtiġijiet iridu nħallsuhom. Kif ukoll hemm xi awtorità, awtoritajiet illi irdu nħallsuhom meta nitolbuhom l-informazzjoni dwar is-sustanza. Jiena għandi l-istess tħassib tiegħek. Dawn huma servizzi ġodda, servizzi tassew meħtieġa li jiftħu l-opportunitajiet għalina Iżda fl-istess waqt ma nistawx ninjuraw il-market share għal search market fl-Europa u għadak ta' 90%. Iktar minn 90% dan ma nistawx ninjuraw ħordu namlu għal-mutana. Tamlu għal-mutana biex insegwu dawn l-investigazzjoniet illi b'mod formali jibdew illum. Grazzi l-onorevoli Angen. Iva, grazzi tas-Sew komissarju. L-għonnet kompliment, nishtiqna dile kompliment. Wara ħames snin ta' politika ta' kompetizzjoni bazata fuq il- eh, mezzi ta' xandir sandek wahda sostantiva l-darbohra. Dan huwa kompliment għaliex dak kollu li nkiseb frabta mal-politika tal-kompetizzjoni jista' jinkiseb l-aqwa mod meta l-Kummissjoni Ewropea teżerċita s-setat tagħha bil-kalma u taħdem fl-oqsma illi inti deskrivejt. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar l-għajnuna finanzjarja fis-settur finanzjarju. Jiena niftakar biċ-ċar illi meta Sinjura Cross kienet qed taħdem domna 24 sija qabel ma natat lajnuna finanzjarja lil pajjiżi Benelux Issa inti semmejt il-kas tal-Landersberg Ġermanis u kif trattaw il-Veselbi. Dan mardux namluħ biss taħt kondizjoniet fejn ikonna lajnuna mill-lista taħt il-strutturar tal-banek, iżda jena ili nibza eliminata d diġi tijak. Intom edin tipruvaw t-ristrutturaw il-sistema tal-banek ġermaniza kolla u qed tippruvaw tinjoraw tneħħu mis-suq din is-sistema tal Bank. Jiena ma nafx kif tara l-Bank SLB. Ovvjament mingħajr ma tikxef is-sigreti konfidenzjali inti kif tara lajnuna finanzjarja għal settur finanzjarju b'mod aktar mifrux? Grazie tassew Sulangen. kif qed nitrattaw il-Landesbanken. Bħalissa, għandna tliet każijiet. Tliet pjanijiet ta' ristrutturar ta' tliet Landesbanken li qed tkun hemm negozjati dwarhom. Fil-periodu tagħna li Cruz qabel din il-Kummissjoni aħna deċidejna dwar il-Baden-Württemberg, Landesberg, kena deċiżjoni li kienet tappoġġa pjanta ristrutturar għall-LBB u issa qegħdin negozjaw tliet każijiet oħra Bayern Beep, il-Nordlandes Banken u l west Beep. jien ma nistax ngħidilkom meta ser nispiċċaw, imma nista' ngħidilkom li t-tlet każijiet huma differenti. hemm ċertu prinċipji li huma l-istess fit-tlet każijiet, iżda kull każ huwa differenti. Il-ġimgħa l-oħra jiena kont Hamburg u hemmhekk iltqajt mal-awtoritajiet tal-land. U kien hemm il-Ministru tal-Finanzi tal-SV Holstern Line li wkoll shareholder ta' Nordbank. U kon qed niddiskutu din is-sitwazzjoni partikolari. F'okkażjonijiet oħra jiena il-tajt ma l-autoritajiet tal-Bavarja u ma l-autoritajiet federali biex niddiskuti l-BLMB l-istrutturar ta' dan dan huma negozjati diffiċli nittama li jirnexxina nsibu pjan ta' ristrutturar illi jatina tlet garanzija li aħna qed nitolbu għal każijiet kollha l-ewwel net il pjan ta' ristrutturar ma xekkilx il-kompetizzjoni li minn dak illi huwa meħtieġ meta jintużaw flejjes pubbliċi, it-tieni net li sim tal-pis ikun ħed ġust, u t-tielet net illi l-bank wara l-istrutturar ikun bank viabli fuq medda medja u medda twila ta' żmien. Nittama li jirnexxina dawn in-negozjati mal-awtoritajiet tal-Bavarja u mal-awtoritajiet federali dwar BLMB. l B huwa l-iktar każ diffiċli kif qabel. qabel Kien hemm deċiżjoni li ttieħdet f'Mejju tas-sena l-oħra iżda wara dan kien hemm trasferiment ta' toxic assets għal ammont ta' 77 biljun euro għal Bad Bank. U skont il-kalkoli tagħna dan juri illi hemm għajnuna tal-istat implikata ta' 3.4 biljun euro din l-għajnuna statali tirrikjedi ristrutturar addizzjonali. U aħna sissa marġivejnix l-impenji li dan din lajnuna mill istatti nata l-ura, titħallas l-ura u laqqas irċavejna pjanta ristrutturar li huwa meħtieġ biex nikkompensaw għal din lajnuna statali. Fl-aħħar fl-aħħar reċenti mal-awtoritajiet involuti, il-Ministru Xovler, il-Ministru Reġjonali tar-Rajnland Westfalia, l-autoritajiet tal-banek. Aħna binna dwar skadenza qabel 15 ta' frar il-pjan ta' ristrutturali tiġi prezentat u aħna batna li l-autoritajiet ġermaniżi informazzjoni dwar li ma tip ta' elementi jridu jiġu inklużi f'dan il-pjan ta' ristrutturar u nittamaw li nilħu ftehim wara dan. Ista dawn l-ispjegazzjonijiet kollha din jgħidu illi problemi jeżistu fil-Landesbank differenti imma aħna maħniex nitrattaw is-settur essaċ imma istituzzjonijiet partikolari illi għandhom ċirkostanzi partikolari għax huma Banken U kollha għandhom il-modelli differenti tagħhom, mhux kollha għandhom l-istess modelli ta' negozju. Hemm xi modelli li naħseb li huma vjabbli Iżda hemm modelli ta' negozju oħrajn illi jeħtieġ illi jinbidlu biex isiru vjabli. Grazzi, Filip. Grazzi ħafna kummissarju. Jiena se nitkellem ftit fuq is-settur finanzjarju għax diġà ċennajt għal setturi oħra u sodisfatt ma fuq is-settur finanzjarju Fuq dak li ġara qabel, inti eh, semmejtinna dan il-rapport fuq lajnuna partikolari għal-krizi ġifri l-ewwel parti tal-2011, ma nafx għallima periodu um, meta, meta fil-2011 eh, se joħroġ il-rapport nispera li jkun jinkludi mhux biss lajnuna diretta imma anki il- il-rimbors ta' ta' ċertu għajnuna finanzjarja, speċjalment jina, jina speċjal, mod speċjali nkun nishtiqna fl-analizi tijek fuq iċ-ċiklu kollu ta' għajnuna finanzjarja, anki l-mizuri li ħadu l-istati, ma biex nħares fit issa lejn ġejjini, u nejt li settur finanzjarju fil-fat fil-politika tal-konkurrenza jidħol bżewġ aspetti l għennet mħabba l-kriżi qed naraw konċentrazzjoni li diġa, ta' settu li diġà kien eh, konna natu kasu imma għanna ċertu istituzzjonijiet li jimponu regolamenti f'dan is-settur. Iġifiri naraw li ċertu entitajiet jaraw li l-borza, l-stock exchanges kollha ikunu jistaw jaħdmu ċertu mod u, jaħdfu kollox dak kollu li għandu xaqsam l attività finanzjarja. X'taħseb dwar dan kollu? U dak li għalis, dak li għalis jgħam sur Barnier, naħseb ta' fiġifiri kontu għal-mizuri li permettunna li verament kunu nistaw nattakaw il-problema tal-banek li mux dawk il-gbar imma eh, dawk li edin iżommu s-suq mill-li jaħdem kif suppost. Issa fuq il-kompetizzjoni mhix ħaġa faċli imma għandek l-industrija tal-finanzi qed tikkompeti ma l-industrija l industrija tipi ta' industrija l-oħra fil-ekonomija biex tattira l il kapital u biex jisom pozizjoni tagħha ġifiri tkompli twiet ċertu returns li per eżempju xaħat li jagħmel eh, l-amara jew il-karozzi qatt ma jista' jikkompeti miegħu. Ġifri naraw isu li ċertu industrija tintilef għal utmur eh, għad-detriment ta' ċertu industrija u tmur biss fil-attività finanzjarja. Taħseb din ħaġa ġusta naf li mhux faċli dak li qed lek jiena, imma inti naħseb kapaċi. Mela, fuq l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek jiġifieri rapport li semmejtilkom li se joħroġ il ġisena sena d-dieħla. Jiena nispera li jkun lest qabel Ġunju. Imma ma nistax intikom data fissa Jena, l-lan tijaj u għaliko li rapporta jepalikom għalek ma nistax netilkom sen għamlu jannar, Se nipruvaw inħarsu lejn kull aspett ġifiri l-mont tal-lajnuna, minn ħadik lajnuna, x'kundizzjonijiet, għaliex, kif u kome, u kif intużaw il-flejjes. U kif tilkom fil-bidu, ġifiri, x'kienu riżultati u kemm kienu effiċjenti ir-riżultati wara li jkunu eh, tużaw flus flejes pubbliku pubbliċi. Irdu naraw eżattament meta jiġi trasferiti eh, jiġu trasferiti l-fondi kif dawn jintnefqu, kif isiru. Aħna rridu naraw il-proċedura kemm kienet effiċjenti. Ġifiri, l-informazzjoni kollha aħna rridu mpoġġuha fl-rapport. Informazzjoni li ġejja mill-Istati membri. Iċifiri mhux biss minn dik li jajnuna tal-istat imma anki forom oħra. Naraw, naraw fuq dan ir-rapport, għandna ċans diskutu. Issa, fuq it-tip ta' attività u settur. Veru, peress li x-xogħol tal-banek issa qed jiġi supervizzat mod iktar qawwi, kontrollat, u imħabba ċertu deċiżjonijiet li aħna ħadna qabel il-kriżi aħna id-deċentralizzajna ċertu attività finanzjarja tal swieq finanzjarji, tiftakru forsi bl-istrument MIFID, veru li fċertu każi nista insibu konċentrazzjoni ta' attività finanzjarja li ssir mill-banek. Imma li miex sottaposta għal ċertu regolamenti tal-banek. Il-non banking sector. Jina minix espert. Imma l-esperti jispiegaw, jipruvaw jispiegaw li biex jina nifem. U dawn jajdu li li Fil-ġejjini, fil-ġejjini immedjat, naraw li non-banking activities u kol għandhom bżon jiġu analizzati u forsi anki kontrollati naħa tal-regolatur u anki l-autorità tal-kompetitività. Naraw, għalissa ma nistax nejdlek li emkas jew inkella xi inkjesta li tinfetaħ. huwa qasam li rridu nkomplu insegwuh ta' min intuħ ftit attenzjoni. L-aspett liħu li inti semmejt il-kompetitivita il biex wieħed jattira l-investiment kapital. Jiena ngħidlek li din hija ħaġa xirqa jew eh, anki sana. Eh, mhix xi ħaġa ħażina, il-kwistjoni kollha hija min se jkun liktar kompetittiv, min se jkollu liktar suċċess min se jattira l-ikbar ammont ta' kapital disponibli. U għet irrit jara sissa dak li rajna meta aħna qabbilna sistema finanzjarja Ewropea ma' dik tal-Amerika, rajna li fl-Istati Uniti, fid-dinja kollha fejn jiġi mitkellem l-Ingliż, kważi tliet kwarti tal tal-finanzjament tal-kumpanniji jaddim il swiq tal-kapitali. Speċjalment 25 meta naraw li hawnhekk fl-Ewropa 25% biss. Iġifieri kif se tkun id-distribuzzjoni fil-ġejjieni? forsi peress kif qed jiżvolġu l-affarijiet il-fatt li s-sistema bankarja qed tiġi riformata u anki l-Capital eh, Capital Directive forsi fl-Ewropa naraw li l-finanzjament tal-kumpanija issa se jiġi missu tal-kapitale eh, biex finanzja in dak kollu li huwa din naħseb eh, ma nkunux qegħdin ġifir indipendu daqsek fuq il-banek. Naħseb ma tkunx evoluzzjoni ħażina jekk nimxu hekk. Għax xorta nkunu nistgħu nattiraw kapital mingħajr ma niddependu daqsek fuq il-banek. Dan kollu jiddependi minn kwandi Ewropej li ikollhom aċċess ukoll ehm, f'dan it-tip ta' swieq eh, tal-kapital eh, b'ċertu kompetitività jkunu kompetittivi. Grazzi. Vicky. Grazzi. Mistoqsija ta' malaj. Jiena żgur li inti taqbel li inti l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni tridu tagħtu eżempju tajjeb meta tiġġieldu għal kompetizzjoni iżda xi drabi hemm eżempji fejn l leġislazzjoni tagħna kella l-effett illi sekker il-kompetizjoni. Eh, aħna jiena Langen konna fil-Kumitat tal-Industrija u rajna il-miri tal-emissjonijiet tas-settur tal-vetturi fejn il-leġislazzjoni li ta' impossibli, kważi possibli biex produttur jgħaddi minn segment wieħed tas-suq biex jikompeti f'segment ieħor. Dan iwaħħal il-kompetizzjoni, iwaħħal innovazzjoni u jkollu effett mhux mishtiq. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija kif nistgħu nevitaw li dan jiġri fil ġejjini u kif nistgħu nserħu moħħna fuq hekk kummissarju biex inti xejjer il-bandiera tal-kompetizzjoni fih dan il-kulleġġ. Tweġiba l-mistoqsija tiegħek hija ta' bilħaq jiena favur il-kompetizzjoni mhux biss hija responsabilità tiegħi imma l-priorità tiegħi hija li nipprova nikkonvinċi l-kollegi tijaj li deċiżjonijiet kollha nadottaw fuq livell ta' u huma konsistenti mal-prinċipji tagħna, mar-regoli tagħna u mal-għanijiet tagħna. Iżda fl-aħħar mill-aħħar intom il-leġislaturi, intom għandkom is-seta. Jekk kombinazzjoni waħda mill-proposta tagħna ma tkunx 100% konsistenti ma dak li intom taħsbu illi għandha tkun il-leġislazzjoni tal-kompetizzjoni, dan huwa fidejkom ma' kompitu ta'kom. Jien iktar qed nitkellem meta intom wara tiskopru li kien hemm xi ħaġa li kellha konsegwenza mhux mixtieqa dwar dan kont qed nitkellem. Grazzi. Grazzi Antolin. Grazzi tassew. Il-Kummissarju għajem punti differenti. Jina nishtiq nireferi għal punti u tnejn li huwa refera għal jom u kustjoni li għadha ma semmiċ, ma naħseb li ta' interess kbir. Inti tkellim dwar azzjonijiet privati. Il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tgħid illi jrid tkun effiċenza, koerenza, permess tal deċiżjoni. Dan diġà ntqal u diġà jedna wkoll illi dan irid isir. Issa nixtiequ idea tal-kalendarju ta timetable Hemm punti li l-Kummissarju ma semmiex. l eks kummissarju Monti tkellem dwar rapport fuq is-suq intern u kompetizzjoni fiskali mhux ġusta din hija xi ħaġa li taffettwa aspetti tal-politika fiskali, affarijiet regolatorji u kol kwistjonijiet marbuta mal-kompetizzjoni meta l-infiq fiskali ikunu pis moħbi ikunu jistaw ixxeklu il-kompetizzjoni u għalek il-kwistjoni li rridu nsaħħu l-sforzi fiskali tagħna fi-stati membri għanna swieq fuq l-internet fejn ħafna servizzi jistaw jiġu konċentrati f'pajjiż fejn għandu rata tal-imax baxxa jekk dan jiġri titħol ximkien tiġi involuta ximkien il-politika tal-kompetizzjoni biex nindirizzaw dan. Grazzi. Frigward tal-kalendarju dwar din l-inizjattiva marbuta mal-azzjonijiet privati, kifett inti sur Sanchez Presedo, dawel net aħna rridu nilħu ftehim. Rridu nilħu ftehim fil-kummissjoni, fil-kulleġġ tal-kummissjoni. fil kulleġġ tal kummissjoni dwar l-azzjonijiet kollettivi mhux biss dwar il-kompetizzjoni ma l-protezzjoni tal-konsumatur, l-ambjent fost l-oħrajn. Jekk aħna ma jkonnix opinjoni koerenti u konsistenti dwar kif nistgħu nagħmlu dan fuq livell Ewropew, jikonna dawn l-azzjonijiet kollettivi fl-istati membri, jekk dan ma nagħmluhx, maħniex ħanamlu progress. Għalhekk hemm fażi importanti li tiġi qabel. Aħna diġà avanzajna sew f'dan ir-rigward ser innidu konsultazzjoni pubblika. U hemmhekk aħna ser nibbażaw l-opinjoni tagħna fuq ir-riżultati ta' din il-konsultazzjoni pubblika iżda fl istati u ma nistax ngħidilkom meta dan ser jiġri għaliex ma jiddependix fuq ibis. Jiddependi fuq il-kummissarji kollha is-26 kollega fih dan il-Kummissjoni u kol fuq l-inkjesta pubblika. Meta nsibu qbil, jina naħseb li mandux ikollna problemi tekniċi biex inħejju il-test definittiv għal proposta tagħna għal direttiva. Iżda sfortunatament jiena ma nistax natikom dettalji anke kieku rrid natikom ilkom ma jiddependix fuq il-biss ma jiddependi fuq bosta persuni oħra. Ovvjament, jiddependi fuq il-kooperazzjoni tal-Parlament. It-tieni punt li inti qajjimt, punt ta' sew rilevanti. Kompetizzjoni fiskali inġusta din hija ħaġa attwali fis-suq tista' taffettwa l-investiment f'post jew ieħor skont l-attivitajiet li jkunu għaddejjin. U ovvjament nisser jimsu lejn il-kondizjoni l-iktar favorevoli hemm punti li ma nistax ninjurawhom la fil-Kummissjoni u lanqas fil-Parlament. L-ewwel punt. Skont Il-ġurisprudenza li aħna ksibna matul is-snin il-kompetizzjoni fiskali jew nkella ksur tal-kompetizzjoni fiskali jridu jiġu investigati fl-istati membri li fihom tinkiser il-liġi. Aħna ma nistawx noqogħdu nażlu u nagħtu trattamenti differenti. Irid ikollna bażi ugwali fejn il-persuni naturali u legali kollhom id-dritt li jirċifu l-istess trattament f'termini ta' tassazzjoni fi stat membru partikolari. Iżda, li l mill-leġislazzjoni armonizzata, leġislazzjoni fiskali armonizzata, hemm it-taxxi indiretti wkoll. Hemm poteri u kompetenzi li huma kompitu ta' kull stat membru biex nilħu deċiżjoni fuq livell Ewropew tkun hemm deċiżjoni unanima. Hekk hemm miktub fit-trattat. U għalhekk għandna opinjoni naħseb li jiena u għandna l-istess opinjoni dwar dan. U dwar din l-unanimità fil-konfront tal-politika fiskali ma din tinsab miktuba fit-trattat. Grazzi, kellem li mis. Kommissarju. Nishtiq nisma ta' klienti ħat ħatamel biex ehm, tara li wara li s-sir amalgamazzjoni jekk eh, il merġer se twassal għal monopolju ċmizuri għet eh, jew se tiħu inti biex taċċerta li dan ma jsirx. Mela għandi eżempju jiena, normalment naqbad l-ajruplan minn Frankfurt għal Brussell kien hemm Brussels Airlines u Lufthansa qabel kienu jikkompetu u mbagħad Lufthansa ħa jew sar is-sit ta' Brussels Airlines kien hemm żieda fil-prezzijiet b'50% servizz baqa' l-istess jew ma tiebx u hemm inqas konnessjonijiet u jiena naħseb li dawn bekk sfruttaw il-monopoli fuq din ir-rotta bejn Brussell u Frankfurt Il-Kummissjoni konxja dwar dan il-kas u nixtieq jiena nitolbok tistudja dan il-kas partikolari. It-tieni punt tiegħi is-suq tal-enerġija dan ġi liberalizzat. Qed naraw bidliet fil-prezzijiet kif rajna fis-settur ta' telekomunikazzjoni u qed naraw ukoll post qed isir kull sena fl-aħħar ta' kull sena insomma f'jannar tirċivi it-tradwar provvisti tal-enerġija dawn li trija jiddu l-istess ħaġa li sfortunatament mill-ewwel ta' jannar il qudiem se nżidu l-prezzijiet tal-enerġija u ta' spiss ikun hemm zieda ta' 50% u hemm monopolju jiena nara qawwi u qed jużaw dan il-monopolju biex iżidu l-prezzijiet u naf x'inhi l-opinjoni tal kummissjoni Grazzi ħafna Sir Clint mela dwar din ir-rotta Brussel Frankfurt Frankfurt Brussels eh, meta jiena kien kont kummissarju għall l-affarijiet monetarju u ekonomiċi ta' spiss ta' din ir-rota. Issa eh, Eh, kelli l-opportunità eh, eh, nerġa' nuża din ir-rotta se nistudja dan l-eżempju. Ma nafx inti tixtieq tressa eżempju formali imma se nistudja jiena l-proposta tiegħek. Mela, dwar il-punt li mis, Iva nidejna l-inkjesta fuq is-settur fl-2007 u l-inkjesta tatna ħafna idejat mill-banda mill-kapacità tagħna ta' paralegoraturi u minn dakinhar il-kollegi tiegħi resqu eh, eh, politiki ġodda per eżempju il-Kummissarju nkarregat mm, mill-enerġija u kien hemm lista wkoll ta' kazijiet li infetħu minna pala autorita ta' kompetazzjoni grazzi għal konklużjonijiet ta' l-inkjesta fuq is-settur u l-idejat li l-istudju tagħna. Aħna qed naħdmu fuq ħafna kazijiet, għadna naħdmu fuq ħafna kazijiet, pereżempju qed nanalizzaw b'xi kazijiet il- il kontijiet tad-dawl let eh, nadmu fuq is-suq tal-gas, eh, tal-elettriku, iva, nadmu fuq ħafna każijiet impenjati ħafna u f'xi kazijiet, eh, datajna deċiżjonijiet u edna li rrid ikun hemm xi tibdiliet sabiex niftħu l- Is-swieq neliminaw xkil l-adħul, neliminaw il-possibilitajiet ta' eh, xi pożizzjoni dominanti, imma sfortunatament il-prezzijiet tal-enerġija mhux biss jiddependu fuq eh, kwistjonijiet eh, ta' kompetizzjoni għax hemm xi fatturi oħrajn involuti. Imma jiena semmejt erba' setturi: antitrust, ICT, u tajt l-eżempju ta' deċizjoni tal-lum ta' Google, tkellim dwar is-servizzi ta' ħlas u il-każijiet bil-karta kreditu u debit fost oħrajn, semmejt is-settur ta' telekomunikazzjoni ma stajt nsemmi xie setturi oħrajn u semmejt ukoll l-enerġija. U l-enerġija settur prinċipali u aħna tnaħdmu bir-reqqa u se nkomplu aħna naħdmu ħafna u jekk hemm bżonn jiena se nitlob għall appoġġ tal-Kumitat Ekon u l-Parlament għax kif tafu f'xi okkażjonijiet partikolari hemm ehm, interazzjoni bejn il-pressjonijiet pubbliċi u l-interess privat f'dan is-settur u mux eh, l-iktar faċli, eh, mux l-iktar settur faċli li naħdmu miegħu, imma se nkomplu namlu dan Grazzi ħafna, grazzi kummissarju, jiena wkoll niżilt tismi fuq il-lista u s-sur Langen jixi jerġa' jintervjeni. Iva ma naħsibx li ħagġib bajnek wara widnej kemm meta ngħid sew nitkellem dwar mm, l-proċess il doppju għax il xi ħaġa li kont qajjimt waqt is-smieħ tiegħek u jiena ferm kuntenta li inti qed tajt li se taqbes għad-drittijiet tal-kumpaniji li d-drittijiet tagħhom se jiġu imħarsa nittama li eh, dil-ħaġa tista eh, teżisti fil-livelli kollha ta' DG Comp għax millux rajna li kienem naqra beda jekk kumpanija teżerċita dritt tagħha li tappella kontra deċiżjoni partikolari. Imma fiddan il-kodiċi ta' kondotta li inti qed tissuġġerixxi qed nassumi jiena li minħabba eh, l-fatt li qed nitkellmu dwar kodiċi ta' kondotta eh, m'għandekx l-intenzjoni li tissepara l-investigazzjoni u l-infurzar imma inti se tipprova eh, tagħmel iktar separazzjoni għax ta' spiss din kwistjoni fejn il-kummissjoni tista' tiġi kritikata peress li eh, qed tkun kemm l-investigatur, l-investigatriċi kif ukoll l-imħallef kif tafu jgħid il-kummissarju jiena impenjat intejjeb il-proċedimenti tagħna, intejjeb il-proċess doppju kull darba li nirċivi provi li titjib huwa possibbli. U huwa għalhekk li jiena ħabbart fil-kummenti tiegħi tal-bidu li din is-sena u f sena l-ġdida l-2011 se nipplikaw eh, l-aħjar prassi wara l-konsultazzjonijiet li saru wara diskussjonijiet li aħna kellna mal-partijiet kollha involuti u se nippruvaw aħna ntejbu trasparenza, ntejbu drittijiet tal-partijiet u ntejbu l-mod kif is-smiħ jisir eh, eh, u jiġu żviluppati ġi maħtur uffiċjal ġdid Ewropew b'nidem kompetenti effiċenti ħafna u jiena naħseb li aħna trasparenti u qed nuru li aħna lesti li ntejbu l-proċess doppju imma kemm il-darba jiena eh, għettilkom f'dawn l-aħħar xhur u sen kompli ntenni ruħi jiena mhux sen nibdel is-sistema. Is-sistema tagħna, is-sistema amministrattiva tajba daqs is-sistemi l-oħra. U jiena naħseb li niskelma dwar l-aħjar sistema, ma forsi kulħadd jaħseb li sistema l-aħjar waħda, sistema tiegħu jew tagħha. Jiena naħseb li manna lebda raġuni eh, l-għala għanna nbidlu il-pilastri ta' sistema tagħna. Issa dwar separazzjoni ma nafx kien konxja li fil-passat fl-istorja ta' DG Compt separazzjoni eżistiet u eh, id-diri eh, ma kienx iktar effiċenti jew iktar rib iċ-ċittadini Mhux qed nitkellmu dwar l-arkitettura ta' sistema, imma qed nitkellmu dwar kif din is-sistema taħdem. Imma trasparenza tagħna, rabtiet li għandna mal-partijiet, is-sitwazzjoni attwali, l-iskambju ta' informazzjoni dawn huma tajjeb e, u kif għandhom ikunu u kif smajna e, fuq ħafna okkażjonijiet il-sistema tagħna tikkonforma ma' proċess doppju, ġifieri l-affarijiet li dan il-proċess għandu ikkonforma maħħom. Għalek, Suzano, jiena minnix eh, anglo-sassonu għawnek, eh, jiena taħlita ta' bnidem eh, mill-kontinent u bnidem bnidem anglo-sassonu. Bernard, mela, Jina unek għed neġi mħedġeġ mill-kommenti li inti għamilt sur Klintz u nixtin kunna f'nixtin fakkarkom dwar litra li jiena u l-kollega tijaj mill-ħodor batna dwar il-konċessjonijiet, l-eċċezzjonijiet għall-għajnuna statali nixtieq jiena nirċievi tweġiba forsi mhux illum, imma fil-futur qarib. Eh, skużani sur Langen, jiena ma ħadx il-mistoqsija tiegħek. Iva, jgħet jisur Langen kienem kas fil-Germania il-kas tal-Formula wieħed Nürburgring u sar ħafna investiment u responsabilta waqt taħt l-istat membru sa sar kontrat, nata kontrat minar talba l-offerti u l-affarijiet ġew sospiżi u aħna batnik itra Iġifri, s-sura l-mulna rajt tijajt, eh, għallek inti t-ixtiq tweġiba bil-miktub. Grazzi tajt iċ għallek nistaw nalqu s-sessjoni tagħna miegħek, grazzi ħafna u ehm, sennaw bil-ħerqa naraw nerġgħu fl-2011 u nixtieq nirringrazzjak għal dan il-dokument utli li inti assamt eh, dokument marbut mal-diskors tiegħek. Grazzi ħafna. Okay.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 Right, everybody, if you could take your seats, then that gives us the maximum amount of time. Jaġobkom, jekk tistaw sibu postkom ħalli kon ħafna ħi biex niddiskutu dan id-dialogu monetarju, nerġa' amana darboħra sur Jean-Paul Trichet, President tal-ICB, għal dan id-dialogu monetarju li namlu ta' soltu, tanċinna l intajna kien fis-27 ta' settembru. Imma qabel nerġaw niltaqgħu azzjon os li t fil-21 ta' marzu. Mela ma' mal-format tas soltu ġifiri għanna prezentazzjoni tal-bidu tas sur tħixe. Umbat, inkomplu bil-mistoqsijiet. Mistoqsijiet ovvjament bil-risposti. U jekk toqodu bravi, inkunu nistaw, għal-kun mistoqsija jkun hemm risposta mal-ewwel. Jean-Claude, fidejk. Grazie ħafna, nirringrazzjak ħafna Signora President, Onorevoli Membri, Nimindu tqajna l-ħar darba f'Settembru, il-Governanza tal-Unjoni Ewropea ntalbet li salvagwardja l-istabilità tal-zona tal-Euro, speċjalment l-Adjustment Program li bilna fuqu mill-Gvern tal-Irlanda wara negozjati b'suċċess bejn il-Kummissjoni Ewropea l-IMF u l-ICB u l-Governing Council ovvjament jilqa biħġaru. Mela, fl-isfond ta' dawn l-iżviluppi nixtieq ngħid fl-introduzzjoni tiegħi nixtieq nirreferi għal żewġ punti, żewġ suġġetti, żewġ suġġetti li jattu daqqatajn il-situazzjoni ekonomika ġenerali fil-żona tal-Unjoni Ewropea u fl-isfond tal-qafas il-ġdid tal-Unjoni. Naraw eżattament xi tfisser għal-żona tal-Euro. Naħseb li dan kollu importanti ħafna peress li dan huwa xogħol tal-Kumitat tagħkom. Ta Umbat se nitkellem ukoll fuq ir-reformi li qed isiru eh, fil-riforma finanzjarju. Mela fuq is-sitwazzjoni makroekonomika mis servis eh, u d-dejta tal-aħħar jikkonfermaw il- fatt li hemm momentum pożittiv li għaddej palissa fl-irkupru ta' żona tal-Unjoni Ewropea, rati tal-inflazzjoni li huma ta' rata ta' 1.9 fil-mija naħsbu li se tibqa' da li ġejjin f'dan f'din ir-rata qabel imbagħad issib pirata iktar moderata f'nofsi sena d-dieħla. Pressjonijiet ta' inflazzjoni u ta' deflazzjoni fuq medda medja ta' żmien ukoll jaqblu ma l-ideja tagħna li nżommu taħt ir-rata ta' 2% ġuri sa' 2%. Dan kollu naraw li pressjoni ta' inflazzjoni qed jirriflettu ruhom frata baxxa ta' tkabbir u qed naraw anki għas-self non-financial corporations bidu ta' din is-sena reġa' beda juri tendenzi u xejriet li qed jikber u anki għal household huwa pożittiv. Il-politika monetarja, il-Governing Council, edin biss jumej il-bot mill-għali mis tal-Governing Council iġifiri ma tantx nista' ngħidilkom affarijiet għax il-laqa se ssir jumej oħra. Ma nafx se deċidu f'dan il-kunsill. Imma kif tafu intom tant tajjeb, kull tip ta' deċiżjoni tal-kunsill jittieħdu sabiex aħna dejjem nżommu ma' trattatu l-mandat ġifiri l-istabilità tal-prezzijiet fuq medda medja ta' żmien. Issa, fuq ċerti nixtieq nitkellmkom fuq l-iżvilupp tal-rata tal-kambju, il-muniti ma rridux nġieli fuq dan irridu biss impenn li kooperazzjoni msaħħa. Hemm suġġetti li jridu nittrattaw b'mod serju l-ewwel net relazzjoni bejn il-floating currencies ta' dawk l-ekonomiji iktar avvanzati, pa' dollar il-euro, l-jen, l-sterling, il-dollaru kanadis, dawn il-muniti, u anki fil-kas tal-euro, dawn il-muniti li ġew qabel il-euro, issa ilhom floating qabel kollassa wissu iġifri fil-bidu tas sebajnijiet jekk ikun hemm wis volatility u anki distorsjonijiet fil-rati tal-kampju jkollhom effett bil-kontra fuq l-istabilità ekonomika. It-tieni punt huwa dawk tal-emerging market economies li għandhom is-surpluses tal-current account u anki rati ta' kambju li mhumiex flessibbli bizzejiet fuq din il-kwistjoni eh, tieħdu ċertu impenji mill-G20 li morru lejn eh, rati ta' kambju iktar flessibbli la prestazzjoni tal-muniti tagħhom u tisiru kol iktar convertible dan kollu fl-interess ta' dawn l-ekonomiji li qegħdin jiżviluppaw fl-interess u kol tal-komunità internazjonali in ġenerali. Inkontu għal riforma tal-governanza ekonomika li sibi responsabli għal il-parti emme tal-IMU, tal-Unjoni Monetarja, imma ovvjament għanna xnejdu fuq il-punt E tal-IMU, intom tlabtu nitkellem fuq il-governanza ekonomika. Jina kelli l-opportunità l-ġimgħa l-oħra fil-plenar tal-Parlament insemmi li l-proposti tal-Kummissjoni huma titjib fuq l qafas ta' sorveljanza eh, makroekonomika anki l in mill-zona tal-juro. Madana kollu il-Kunsil eh, Governattiv jippropona jaħseb li mumiex koraġuzi biżejt biex nikonsolidaw unsaħħu il-mod ta' kif taħdem li jemju fil-fat jekk ikonna funzjonament taħjar, anzi, funzjonament taħjar huwa importanti ħafna għal prosperità, stabilità u anki għal iżvilupp bilanċjat tal-żona tal-Euro. Il-Kunsill u l-Parlament bdew bixxu leġislattiv tagħhom u kif intom tlabtu ħantikom iktar dettalji fuq l-atti legali li qed nipproponi fuq l-aspetti fiskali u anki l-patta stabilità ta' tkabbir prevenzjoni l-parti tiegħu il komissjoni sejra fit-tajba. Aħna qed naqblu l-approċċ li nidefinixxu prudent fiscal policy anki ġifri bażi ta' expenditure growth. Imma għall-implementazzjoni ta' dan l-approċ rridu irrid tkun hemm iktar dettall u naħsbu għal limiti ta' devjazzjoni minn eh, eh, politiċi ta' Eh, li nafu bjom ta' prum um, irridu natu kasom. Il-kriterji tal-djun skont benchmarks numeriċi u hija xi ħaġa li nistgħu nilqgħu imma numerical benchmarks mhux biżejjed, mhux ah, ambizzjuża biżejjed sabiex ikonna l-infurzar ta' dispożizzjoni u importanti li eh, ma jkunx hemm differenza di tkun minima l-introduzzjoni għal miżuri ta' nfurzar anki ta' sanzjonijiet fl-imkien ma' proċedimenti ta' deċiżjonijiet ir-dritt tal-Kommissjoni u r-reverse majority rule kollha huma tajbin. ta' reġim kważi automatiku. u skont ġifiri kif si l-istat mem, membru li ċertu sanzjoniet jistaw jitneħħu jekk ikun hemm eh, argumenti bizzejed validi minnaħa tal-istat membru. Anki ġifiri l-effettività ex ante tal-framework il-ġdid. Li sibi għandu dubju tiegħu dwar il klawzula ta' eżenzjoni imħabba reċessjoni ġenerali. Ekdix għandix tiġi speċifikata ex ante hemm bżonn li jkun hemm studji iktar studji indipendenti hemm bżonn naraw li jkun hemm sorveljenza ntejbu il-proċedura interna tal-Kummissjoni u li jkun hemm nwaqfu wkoll kumitat ta' nis esperti li jkunu qegħdin isegwu kol l-linji ta' politika fiskali għax eh, temi bħal din ma, ma tantx qed jiġu ndirizzat kif suppost fl-aħħar l-impenji Ewropej huma wkoll impenji nazzjonali u se jkomplu jiġu studjati wkoll fl-isfond tal-qafas fiskali nazzjonali. Anki ġifri direttiva tal-minimum standards tiġi, tiġi mill-qwa Il-rekwiziti huma l minimum per eżempju, direttiva tista' tkun iktar ambizzjuża meta nitkellmu fuq Eh, il-forecast tal-fiscal policy u anki trasposizjoni eh, fil-liġi nazzjonali. Issa, inkwantu għal proposta tal lisbilanċi makroekonomiċi, il-fat li kunem għafas ta' sorveljanza l-Unjoni Ewropea f'dan din is-suġġett huwa importanti u anki għal euro area inkunu qegħdin insibu soluzzjoni tajba għal dak li baqa għadu mhux n-nuqqas li baqa. Dawn iż-bilanċ jiridu jiġu definiti sabiex nkun nistgħu niffukaw fuq dak l-istati membri li jkunu qed isofru minn telf jew minn deficit tal-current accounts. Umbat l-iżbilanċi jiridu jiġu identifikati skont indikaturi u threshold għax inkella kull diskussjoni tkun ħafna drabi bla sens il-proċeduri bżon jizguraw li kunem rabta bejn l-scoreboard tal-indikaturi mal eh, mod kif il-Kummissjoni tkun qed eh, tiddeċidi mal-attitudni u anki li jaremtu, l-istati membri tal-jaremtu. Naħsbu u kol l-sanzjonijiet ta' disorveljanza makroekonomika jiġu tar twisq ġifri wara li ma jkunx hemm il-ksur repetittiv mill-istati membri dawn għandhom jiġu applikati qabel u b'mod gradwali biex ukoll jagħtu jkunu ta' inċentiv kredibbli. ċertu riskji f'dawn il-sanzjonijiet meta jitneħħow. Abbażi fl-opinjoni tagħna minħabba ċirkostanzi ekonomiċi li jkunu eccezjonali li u għet jista' interpretom kif irid. Għal dawn ir-raġunijiet kollha jiena nixtieq nappella l-Parlament biex inkunu iktar ambizjużi biex dan il-pakket leġislattiv ikun eh, lest fi minn qasir biex ikun hemm qafas ta' sorveljanza l-konsidrazzjoni fiskali u anki sorveljanza ta' zbilanċi makroekonomiċi, speċjalment kif qed Eh, għal-membri tal-Euro Area. Kemtejn fuq il-mekanizmu ta' stabilità li ġi nsemmi mill-Euro Group nar il-ħatli għandan tom tafu li mid 28 ta' ottubru jiena tlabt il-gvernijiet biex jiċċeraw il-pozizjoni tagħhom biex nevitaw l-ambigwità eh, vis-à-vis l-investituri dawk li fadlu u anki min jipparteċipa fis-swieq billi jgħidu li l-erja tal-Euro se tkun konsistenti mal-prassi u anki mal-politika tal-IMF għall-involviment tal-settur privat u dak li għallu l-gvernijiet l-ħat li għadda ija u mod ta' l-affarijiet u mod tajjeb. Xi kummenti fuq il-functional sector issues diġa eh, kena titjib minn l-ħar li kena l-agenda riforma minn ġiet adottata. Anki dak li qalu il-leaders tal-G20, ministri l-gvernijiet, u anki l-laqa tal-kapijiet minni din il-ġina, il-ġid din dan ix-xar, dan kollu wera l-impenn u pass importanti il-qoddim biex il-sistema finanzjarja nkomplu nsaħħuha. Nixtieħ nisħaq fuq tliet punti fuq dan l-ewwel net il-qafas Basil tlieta u anki il-grupp tal gvernaturi tal-Banek Ċentrali dan hija xi ħaġa importanti fir-riforma kollha u sabiex ikun riżultati tajbin ta' din ir-riforma, hemm bżonn li jkun hemm implementazzjoni konsistenti kif ukoll applikazzjoni fuq livell internazzjonali. Għalhekk meta CRD erba tindirizza l-ispeċifitajiet tal-Unjoni huwa importanti wkoll li tibqa' konsistenti kompletament mal basil 3. Jiġifieri hemm ukoll ma ninsowx li hemm il-perjodu ta' transizzjoni t-tieni punt l-alternativa dwar l-AIFMD direttiva nixtieq nisħaq fuq l-importanza li jkun hemm il-konverġenza bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti biex ikun hemm l-affarijiet iktar ġusti għad baqa ċertu inizjattivi ta' regolamenti fuq livell internazzjonali u livell tal-Unjoni u daw irridu niżguraw li l-impatt tagħhom ikollu riżultati mixtieqa mingħajr ma jxekkel l-irkupru ekonomiku l-aħħar net sistema Ewropea ta' supervizjoni li tinkludi l-SRB u l isas dan din se timbena fl-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla aħna qed nippreparaw li jkun hemm eh, tranzizzjoni tajba u biex niżguraw dan kollu għandna dialogu kostruttiv f'dawn eh, l-ispazji ta' risk analysis bejn il-partit kollha jiena nispera li SRB jintroduċi kif ġi deċiż mill-Parlament għal linja ta' politika ġdida li tkun potenzjal kbir biex is-saħħaħ il-kompetenza tal-autoritet nazjonali biex jissalvagwardjaw is-sistema finanzjarju tal-Unjoni kollha kemm grazzi ħafna. Thank you very much. Um, we uh,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 Grazie, signor President. Sur President, jina naf li dan iż-żmien li qegħdin ngħixu u anki fix-xogħol li għandek int mhux faċli li tirrispondi għal ċertu mistoqsijiet għal ovvjament raġunijiet li jkun hemm eh, kien hemm reperkussjonijiet fuq il-swieq finanzjari. Allura ħan immaġinaw li ma ħadd qed jismana u ħan poġilek tliet mistoqsijiet il-mistoqsijiet ta' ċittadini l-ewwel net għandek risposta għal domino effekt li se jista' jkun hemm fiż-żona tal-euro it-tieni waħda. Il-fatt li jkun hemm ristrutturar ta' dejn ta' pajjiż ta' żona eh, euro. Din għadu tabu u tillet mistoqsija x'inhija l-pożizzjoni tal-ICB kwantu għal Eurogroup fuq il-produttività u l ta' bejn l-istati membri. Grazzi ħafna jina il-ħolma tiegħi se tiqafaw. Vous, avez le droit de rêver. Inti għandek dritt toħlom imma jiena m'għandi lebda ebda tit noħlom. Hekk qed tgħid li ġifieri tajjeb ukoll. Je dirais Mela, ħanejdlek daqsxejn. Aħna stess u intom tistaw taħilfu għal dan għax iltqajna xi sitt darbit fis-sena. Aħna dejjem edna li il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir u anki s-sorveljenza u hija xi ħaġa ewlenija fil-EMU. Aħna konna responsabilità l-Unjoni Monetarja kien hemm responsabilità tagħha ġifieri l-gvernijiet u l-Eurogroup hija il-laqa tal-gvernijiet tal-żona tal-Euro. Aħna dan edniħ minn meta bdiet il-Euro sal-2004, unbat fl-2004 kien hemm xi pajjiżi li rridu eh, naħħu l-importanza ta' dan il pat anki pajizek sur gozess trittu tnaqsu, il-pajzi gbar ridu jnaqsu l-importanza ta' dan il-patt. Aħna konna edna li dan kien zbal u kien zbal verament serju li l-EMU kella bżon dawn iż-żewġ pilastri eh, monetarju u ekonomiku. Aħna ġilidna bisħiħ il-Kummissjoni u kol u morna speċajna l-Qorti, l-Qorti Ewropea. U dan ta' sentenza ta' Salamun Ġifir dan juri kem kienet situazzjoni ta' konflitt u gravi. Aħna komplejna nisħu fuq l-edja tagħna. Jina stess kontet għannom tal-Kunsil tal-Gvernaturi li kena tħassib gravi, grave concerns fl-2005 meta kienem il patti l ġdid li tnieda. U komplejna nejdun ħampu li s-sorveljanza ridna nsaħħwa mhux biss tal-linji ta' politika tal-budget u dak li etna naraw illum huwa ovvju bil-żmien li għadda li ma nistawx nifmu l-attitudni ta' ċertu pejizi u anki tal-Eurogroup dak iż-żmien konna edna li rridu noqogħdu attenti ħafna għall-unitajiet ta' produzzjoni, l-indikaturi tal-kompetittività u anki l-izbilanċi nazzjonali dejjem ġifiri fil-żona tal-Euro. Dan ċar, ċarissimu. Il-gvernijiet, kif fl-opinjoni tiegħi, peress li intebħu b'dak li kien ġara u f'sitwazzjoni diffiċli ħafna, jħadu deċiżjonijiet li raw kienu xirqa f'dak iż-żmien. U li forsi għafna drabi ma kienu sottovalutati, sott, ma, ma tantx forsi femu kemm kienu gravi, kemm situazzjoni kienet gravi anki deminata l-osservaturi dak li determinazzjoni tal-kolleġġ, tal-eżekuttiv, ġifiri tal-Eurogroup, u anki ġifiri il-kulleġġ ta' 27. Il-fatt li ma is-sottovalutaw eh, kienet xi ħaġa flagranti u l-osservaturi ma tantx kienu qed jifmu il-mekkanizmu ta' deċiżjoni fl-Ewropa dan iġani li nejdilkom u dan mux qed noħolmu ma b'mod reali jiena mod veru imma nemminx li stabilita finanzjara ta' zona tal-euro dak kollu li jina naf wieħed jista' ikollu dubji fiha u e, b'mod gravi. Ovvjament, hija problema imma ma naħsibx li nistgħu ma nkomplux nemnu fiha. U bl-istess mod meta qed nitkellmu fuq il-fatt li jidħol is-settur privat, jiena kontet li hemm bżonn niċċaraw l-affarijiet situazzjoni din ġiet iċċarata fil-weekend li għadda, l-Ewropej l-għandhom inqas lanqas inqas regoli li jeżistu fuq livell dinji meta wieħed jitkellem fuq settur privat. U l-ebda Ewropew illum um, qed jgħid ħaġa differenti għax iż-żewġ pajjiżi li qed jiġu mejjuna huma solvent imma palissa għandhom problemi gbar, ovvjament, ma rridux nosottovalutaw il-ġustament rridu jagħmlu, imma dan mhux huma biss, imma kullimkien fl-Ewropa jrid isir ċertur strutturar. Naħseb li rispondejt għal istoqsijiet tiegħek imma għandi kummenti oħra. Jiena li l-osservaturi mhux dejjem jirnexxielhom jiddeċidu dak li hemm verament bżonn li jsir fl-Ewropa. Forsi hemm erba' punti fejn hemm dan is-sottovalutar il-fat li il-pajizi Ewropej kollha qed ikomplu b'dan il-programmi ta' ristrutturar tal-budget anke meta il-punt ta' tluq tagħhom huwa aħjar meta qabla ma' pajjiżi iktar avvenzati speċjalment iġifieri meta tinqablu fil-żona tal-euro kollha konsolidata fl-2010 il-deficit kien 6.3 fil-mija tal-GDP tal-Istati Uniti kien 11% tal-Ġappun u koll wieħed jista' qablu fl-Europa edin 4.9 u fil-ġappun 11.9 fil-mija. Dan l-affarijiet ma tantx nafuhom. It-tieni punt l-ekonomija Ewropea minn dejjem sorprendikna kemm kienet dinamika, konniex nistennow li se tkun daqshekk dinamika minn mindu erġajna bdejna nikbru, dan huwa fatt. U ċerti pajjiżi kif tafu intom ta' zona euro għandhom il-livell ta' LIFO Institute liktar oli minn min du kienem il- eh, kien hemm l-unifikazzjoni tal-Ġermani ġifieri hija 30% reprezent 30% tal-ekonomija. Ġifieri l-affarijiet qegħdin jimxu b'mod pożittiv. tilet punt li forsi ma, ma mifum da sekta tajjeb u importanti hemm ċertu strumenti li jeżistu u li jaħdmu. U ovvjament dan qed narawh naraw li reġa seħ il-weekend li għadda se niqafaw ma rix noqgħod indejjaqkom ngħidilkom biss li aħna ukoll għandna il-munita tagħna jisimha l-euro u li żammet il-valur tagħha ħafna iktar taj aħjar minn eh, muniti oħra meta jqabbel f'dawn l-aħħar 50 sena. Għalhekk dan huwa din hija xi ħaġa li ma rridux aħna nissottovalutaw. Irridu nkunu konxi tagħha u aħna noħorġu din il-munita. Ma ninsoqx dan. Biex nirrispondik, sinjur. Dak li kelli ngħidlek. Thank you very much. Those were, of course, substantial. Grazie tasse kienu mistoqsijiet mimlija sustanza u għalhekk kien jistħoq ilhom respons mill sustanza. Rridu nippruvaw nżommu xi ftit aktar fil-qosor. Dak l għandu xaqsam mistoqsijiet u tweġibiet. Imma jiena zgur li ekser nagħmlu. Mistoqsija li jmiss minn Jose Garzija Margajo. Grazzi tassew, signor President. Grazzi kol President tal-Bank Centrali Ewropew, u għadmir tiegħi li nistaqsik. Inti għandek lan illi tkompli bil-misuri straordinarji tal-likwidità sal-2012 fl-2012 ser tkompli tixtri id-dejn pubbliku jekk trid twieġeb fil-qatar kunsil fi żmien jumejn tista' nixtieq nisma' dwar l-opinjoni tiegħek dwar is-sem tal-investituri privati fil-bailouts li ser jinqablu mill-2013. L-ewwel opinjoni tiegħek dwar dan kienet waħda negattiva. U jidher li ġideċis li dan ser isir kas kas skont il-kas. U jiena naħseb li dan iżid l-inċertezza fuq l-inċertezza. Iżda jiena qed nara li inti m'intix daqshekk ħarqan dwar din l-idea dwar l-effetti li ser ikollha fuq l-istabilità tas-suq. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Grazzi tassew. Tam Soqsija tiegħek. L-ewwel net ovvjament kif diġà qed. Aħna ser naraw se nitkellmu dwar il-politika monetarja tagħna fi żmien jumejn u ma nistax eh, ngħidlek ma nista' ngħidlek xejn dwar id-deċiżjoni Dan japplika wkoll għal pożizzjoni tal-politika monetarja. U minnu kol element ieħor tal-politika monetarja iġifir mizuri miżuri mhux standards, mhux standard. Jien nixtieq niċċara li aħna għandna l-pożizzjoni marbuta mal-politika monetarja li għandha l-anki żgura stabilità tal-prezzijiet u għandna l-miżuri mhux standard li jinsabu hemmhekk biex jippermettu illi meta meħtieġa ikun hemm tħaddim aħjar tal-politika monetarja, tal-mekkanizmu ta' trasmissjoni tal-politika monetarja, meta jkun hemm swieq li huma mxekla u problemi biex wieħed jibgħat ir-rati tal-interess u jagħmel channeling tagħhom. Dwar it-tieni mistoqsija nixtieq ngħid illi l-istqarrija tal-Eurogroup kif iftitilu kienet Kjerifika meħtieġa dan għaliex tgħid biċċar mhux biss għalissa għaliex titratta wkoll dwar il-mekkaniżmi tal-ġejjieni, mekkaniżmi permanenti, jgħid li dawn il-mekkaniżmi sejrin japplikaw il-politika tal-IMF f'konformità mal-prattika tal-IMF. Għaliex waħda mill-ambigwitajiet kienet mal-kunċett ġdid Ewropew li huwa kunċett illi kien qed ibeżża xi ftit lill-investituri il min ifaddal meta huma raw x'tip ta' investiment għandhom fl-Ewropa. U għalhekk naħseb li kien tassew importanti illi din l-ambigwità li meta hemmhekk għal xar tiġi iċċarata bisħieħ. Jena naħseb li kienet kjarifika utli ħafna. Jena kont li ma kienx xira illi nibdew f'dan il-perjodu ta' xar fejn l-affarijiet ma kienux ċari, il-missagġi ġew ċarati, grazzi. Grazzi l fuori langin. Kjaġbak. Grazzi ta' sew. President, skużawni, kont qed nitkellem ma taħdejja f'nofs l-aħħar sentenza tiegħek. Għandi mistoqsija illi feġġet fid-dibattitu tal-għodu dwar id-derivativi. Mistoqsija li hija marbuta l irkupru mal-pakket tal-kupru, l-pakket ta' salvataġġ. Din hija kwistjoni ta' aċċess għal likwidità tal-Central Bank. Dwar il-clearing house kien hemm domanda illi jrid ikun hemm liċenzja tal-banek jew kalla aċċess għal-flus tal-banek biex nevitaw ir-riski. U f'dan ir-rigward fir-rigward tal-bailout fund tal-euro intom xtrajtu state bonds li huma għal biljon euro ġew kritikati issa dwar dan ir-riskju dan il riskju fund jekk naraw reazzjoni tassu jista' jkun li ma spiċċat wara l-Irlanda u l-Greċja. Dawn huma skont artiklu 1.2.5 li jipprojbixxi l-beħ jew l-adozzjoni tal-bonds tal-Istat u dan jinkludi l-Eurobonds ukoll ngħid. Inti fl-opinjoni tiegħek taħseb li hemm possibilità illi nifinanzjaw mill-ġdid ir-Rescue Fund permezz tal-Bank Centrali Ewropew. Taħseb li huwa possibbli illi li jsibi il-rizorsi tal-ICB jintużaw għal dan il-fond ta' salvataġġ. Anke jekk il-Fed għazlu soluzzjoni differenti u maċtraw state bonds fi kwantitajiet kbar. Li ovvjament dan għandu potenzjal li jolli l-inflazzjoni. Kif ser titrattaw dan għandkom il-clearing houses, il-derivativi, Umbat għandkom il-fond ta' salvataġġ. Kif tevalwaw dan fir rigward tal-likwidità tal-aċċess l-aċċess għal likwidità tal-Banek Ċentrali. Iwa, grazzi ta' sew din mistoqsija ta' sew importanti. Kolli ngħid li huma mistoqsijiet importanti għaliex inti indirizzajt ħafna kwistjonijiet differenti. Waħda minnhom hija marbuta ma' clearing houses u l-mod kif dawn huma marbuta ma' likwidità tal-Bank Ċentrali. Din hija mistoqsija minna nifisa' jini kolli ngħid dan huwa kunċett globali għaliex aħna irdu napplikaw l-istess regoli dwar il-clearing houses fuq livell globali din hekk kwistjoni importanti li qed tiġi diskussa fuq livell tal-ikbar banek ċentrali fid-dinja kif ukoll tal-ekonomija emerġenti. Imbagħad hemm il-mistoqsija jekk fimt sew dwar il-programm tal-Security Market Purchases. U dini waħda mill-miżuri non-standard li aħna deċidejna. Dini hija deċiżjoni tal-Kunsill li jmexxi deċidejna dwarha għaliex aħna nikkonsidraw il-transmission channel tal-politika monetarja ġim xekkel bil-mod kif aħna iġġudikajna meta edna illi eh, ser nipruvaw nejnu biex nirkupraw dan il-transmission channel. Kif tafu, maħnix nibdlu l għada l-pozizjoni tal-politika monetarja li xaħna irtirajna l-likwidità illi ġiet injettata f'dan il-programm. Dal-ħodu għal darboħra aħna neħħejna l-likwidità illi ġiet injettata. Dan għamluħ kull ġimgħa. Mbagħad naraw ser niddeċidu għal ġejjeni għaliex din hija deċiżjoni tal-Governing Council. Iżda l-programm għadu għaddej. Inti staqsejt jekk aħna nistawx nifinanzjaw mill ġdid ir-Rescue Fund, il-Fond ta' Salvataġġ, kolli ngħid illi dan il-Fond ta' Salvataġġ illi jeżesti huwa operattiv ġi deċiż f'Mejju issa qed jaħdem għall-ewwel darba għaliex fil-każ tal-Greċja kien memx dan il-kunċett ta' IFSF. E Imma kien hemm self dirett ad hoc u issa għandna l-IFSF functioning aħna ma nifinanzjawx l-IFSF. L-IFSF huwa l-istrument illi jinsab fidejn il-gvernijiet. il gvernijiet u dakollu li kelli xin wieġbek. Grazzi, Edward. Sur President, inti urejt bitxar illi il-politika hija maqsuma bejn il-Bank Ċentrali Ewropew fejn u għandu l-kompitu tal-politika monetarja u l-politika ekonomika l-gvernijiet. Issa, il-Banek Ċentrali oġġezzjonaw din l-inflazzjoni u l-affarijiet l-oħra huma sekondari. Imma hemm dan lan tal-inflazzjoni huwa b'saħħtu aktar mill-Istati Uniti. Issa il-politika ekonomika biex tpatti għall-anijiet l-oħra titħalla fidejn il-gvernijiet. Issa hawnhekk qudiemna għandna pakket ta' gvernanza ekonomika illi huwa simili għal Bank Ċentrali għaliex għandu għan wieħed li huwa l-gvernanza ekonomika u l-trattament tal-prevenzjoni u resoluzzjoni ta' djun. U allura inti il-politika ekonomika kif tara torbot ma' affarijiet oħra, ma' nijiet oħra bħal kabbir il-ġenerazzjoni tal-impjigi u l-istrateġija Ewropa 2020. Anke il-Kummissjoni qed tgħid l parlament tħarsux lejn dan il-mekanizmu l-ġdid ta' gvernanza ekonomika bħala siġra tal-miliet. Iffukaw fuq dak li huwa meħtieġ, jiġifieri illi nindirizzaw il-kriżi tad-dejn. Se niprofa ngħidlek kif nara l-affarijiet jiena. Il-kunċett ta' gvernanza illi inti taħdem dwaru, intom taħdmu dwaru bħalissa huwa għal medda twila ta' żmien biex l-Ewropa taħdem fuq medda twila ta' żmien 27 stat membru u 17 il eh, membri ta' zona euro li fi żmien xahar ser insiru 17. Dan mhuwiex għal medda qasira ta' żmien, ovvjament ħadna t-talimiet mill-esperjenza tal-passat, imma din mhix kwistjoni fuq medda qasira ta' żmien. Hija kwistjoni fuq medda twila ta' żmien kif nistgħu nigvernaw mod dirett l-ekonomija ta' 27 stat membru ta' 500 miljun ċittadin u ta' iktar minn 330 miljun ċittadin. Minnaħal oħra għanna din l-idea ta' sistema permanenti illi jekk is-sorveljanza ma taħdimx perfettament imma jina qed nassumi illi b'dan il-mod diffiċli, dan il-mod aħrax li permess tiegħu aħna qegħdin nitalmu, qegħdin nesperjenzaw illum. Jien qed nassumi illi l-probabilità li l-ekonomiji, l-pajjiż individwali u l-bqija ta' dawk li nsabu hemmhekk biex jagħmlu sorveljanza tagħhom għal darb'oħra ser jaġibu ruhom b'mod mhux daqshekk disċiplinat aħna diġanna l-esperienza tal-problema attwali u għalek kien qed nassumi li l-vernanza ġdida ser taħdem. Aħna ser nistaqsu għal livell massimu ta' disciplina fil-gvernanza ekonomika li jintom edin tindirizzaw. Din hija xi ħaġa importanti għalina. Għal darboħra nafu x'jiġri meta wieħed jitraskura dawn l-affarijiet Dan mandu xejn xaqsam ma l-manager tal-krizi u tħaddim tal-ISF sef u l-mekanizmu tħaddim tal-mekanizmu l-ġdid. Nishtiq ngħid illi l-ekonomiji kollha avanzati issa qegħdin jaraw x'talimiet jistgħu jieħdu mill-kriżi. Jiena tkellim dwar is-sitwazzjoni ta' ekonomiji avanzati Umma qegħdin jaraw xridu jibdlu biex ikollhom amministrazzjoni aħjar tal-makro policy tagħhom. U mhix ħaġa sorprendenti li l-koll ninsabu taħt l-ar pressjoni mit-tieni gwerra dinija. U nistgħu forsi ngħidu għar mill-ewwel gwerra dinija iżda evitajna l-Great Depression. Mhux se nkompli nitkellem għaliex inkella l-President ma tkunx kuntenta bija Jiena naħseb li ser nixel l-arloġ biex nid-disciplina xi ftit ruħna tgħid il-President. Nistoqsija li jmiss minnaħa ta' Elisa Ferreira. Se nitkellem Portugiż. Grazzi tassew. Signor President, grazzi. Il-mistoqsija u l-inija tijaj hija dwar il-mekkanizmu ta' stabilita finanzjarja. Dan qed jaħdem, iżda mhux qed jikseb l-għanijiet tiegħu. Dan ma waqqafx biex il-kriżi tinfirex f'pajjiżi oħra u jidher li l-swieq għadhom ma rkuprawx il-fiduċja tagħhom. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Għaliex il-bank li huwa element ta' stabilità fis-sistema. X'inhi l-opinjoni tiegħek għaliex taħseb li dan il-mekanizmu ma kisibx l-għanijiet tiegħu. Jiena naħseb li intergovernabilità din is-sistema hija dimensjoni illi ma konsidraċ sew isem tal-operaturi privati kienet bħal Pandora's Box. Nixtieq nkun naf intix dwar dan biex il-pajjiżi jkunu jistgħu jħallsu djun tagħhom u jikkontrollaw id-djun tagħhom fuq medda twila ta' żmien jista' jkun hemm jista' jkollhom bżonn serje ta' kondizzjonijiet għal medda medja ta' żmien biex huma jamministraw surplus biex jippermettu l-amministrazzjoni ta' dan id-dejn u din iċ-ċirkostanza mhijiex koperta mhijiex koperta fil-żona ta' munita unika fejn il-pajjiżi għandhom livelli differenti ħafna ta' prodotti fita' Forsi rridu naħsbu b'mod aktar radikali dwar il-ġejjini tal-Ewropa u kif dawn nistgħu niksbu. Grazzi. Jina naħseb li kwistjoni ewlenija bħal dejjem hija dwar il-kompetitività relativa bejn il-bosta pajjiżi din irridu nsegwa mill-qrib. U hawnhekk jiena dejjem tilkom fi smieħ li kellna illi aħna ninsabu f'żona unika b'suq waħdini, b'munita waħdanija illi għandha l-stabilità tal-prezzijiet inqas minn 2% vu fiċin 2% f'dawn l-aħħar 12 sena u ser ikolla l-istess livell ta' stabilità għal 10 snin illi ġejjin. Dan irdu nifmuħ bisħieħ irridu jifmuh ukoll dawk li jieħdu deċiżjoni, l-gvernijiet, l-imsiba soċjali, l-intraprizi. Għal-istinija xaħġa fundamentali, aħna ninsabu fl-istess ekonomija unika. Aħna għanna benchmark u kol dwar l-evoluzzjoni nominali għalix nafu minn qabel illi għanna l-istabilità tal-prezzijiet. F'konformità ma dak li għadni kemnejt kif tafu f'dan l-aħħar 12 sena 1.97%. Id-deċiżjonijiet kollha jridu jinvolvu din. Ovvjament, kun xikun il-level tal-produttività, nafu li hemm differenzi, imma ikun xikun dan il-level, inti trid tirranġa s-salarji tiegħek biex l-ispejjeż tax-xogħol tiegħek ikun ikunu kompetittivi hekk jiġri fl-ekonomija kollha tad-dinja u hekk irid jiġri wkoll meta wieħed ikun jappartieni għad żona ta' munita unika, jiġifieri iż-żona euro. Dak li huwa importanti huwa il-unit labor cost dwar l-ispejjeż u l-kompetittività marbuta mal ispejjeż tal-kumpaniji. Nixtieq ngħidilkom illi għanna minuta u nofs għal mistoqsija u zewċ minuti u nofs għal tweġibit. Silvi. Grazzi l-Parlament qed jipprova jirfa' responsabiltajiet tiegħu nafu x'sar minn tal-Istati Membri fl-Eurogroup. U għalhekk intom tridu tikkonvinċu l-suq mhux lilna. Jiena naħseb li aħna ħadnihom it-talimit tagħna mill-kriżi ħadna tal-limit tagħna mill-ewwel gwerra dinija. Issa qed tittina dawn il-figuri konsolidati minnaħa u minnaħa l-oħra nafu li hemm politika reġjonali. U għalhekk għandna Unjoni Monetarja integrata u għandna linji ta' politika illi mhumiex perfetti. Qegħdin nitkellmu dwar livell indaqs iżda għandna l-politika fiskali għandna l-spejjeż għal kull unit li huma differenti. Qegħdin nagħmlu biżejjed bħalissa etnejdu li jiva se namlu monitoraż ta' differenzi u mux ser nimxu lejn politika konsolidata fuq livell Ewropew. Issa għandi żewġ mistoqsijiet malaj malaj. Jiena tolqotni ħaġa waħda, il-Kunsill jider illi ser innaqqas l-approċ tiegħu hawnhekk. It-test illi tqassam f'Ġunju iħares lejn dan il-pakett. Issa f'dan it-test u fit-test tal-Kummissjoni kien hemm aspett illi ra kif aħna nistgħu insolvu il-kriżi. Dan l-aspett jidher il kien parti mill-pakkett. Issa inti qed tgħidilna li għal kunsill kellu jagħmel hekk. Ma taħsibx li fil-pakkett irridu ndaħlu xi ħaġa marbuta mal-fatt li aħna rridu nsolvu il-kriżi marbuta mad-dejn sovran. U forsi xi ħaġa wkoll kif smajna unek dwar kif nistaw eh, nirranġaw is-settur tal-banka hawnhekk fl-Ewropa. Ja xi ħaġa interessanti li sanna l-President hawnhekk. Mhux aħjar inżidu mal-pakkett xi ħaġa biex aħna nirranġaw il-banek, natfu l-banek. Din hija xi ħaġa illi ma saritx sissa. Iżda xorta waħda għadet tuża l-flus ta' minħalla sittaxxa. Dwar l-ewwel suġġerimenti tiegħek Jiena nixtieq ngħid iwa aħna naqblu, aħna naħsbu li l-proposta tal-Kummissjoni mhijiex biżejjed. Inti qed tgħid illi l-Kunsill irtira din il-proposta. Iżda intom il-leġislaturi. U aħna nafu li intom ser tħarsu lejdin mill-qrib, jiena naqbel miegħek dwar dan il-punt. Jiena nitkellem dwar kważi federazzjoni ta' dan il-budget għanna il-Federazzjoni Monetarja u neħtieġu wkoll il-Quasi Budget Federation. Dan jista' jsir jekk ikun hemm monitoraġġ b'saħħtu u supervizjoni ta' dak li diġà qiegħed hemmhekk għaliex dak illi jeżisti ma jikkorrispondix għas-sitwazzjoni attwali illi qegħdin ngħixu. Din hija sitwazzjoni fejn aħna neħtieġu kważi federazzjoni tal-budget. Issa dwar riżoluzzjoni tal-kriżi, dwar dan l-aspett, hawnhekk qed nitkellem minn qalbi. Jiena jkolli ngħid illi iva aħna kellna problemi biex niksbu kjarifika hawnhekk. U jiena ma nixtiex narġa' niftaħ din il-kaxxa ta' Pandora biex nkun onest ma'kom. Iżda ovvjament jiena niddependi wkoll fuq l-opinjoni tal-Parlament u x-xewqa tal-Parlament kolli net aħjar noqodu attenti għawnek għanna trasparenza, għanna kjarifika u din xaġa ta' sew importanti dwar il-banek. Nishtiq nejt illi intom ħattu deċizjoniet importanti dwar il-revizjoni u hija revizjoni sinifikanti ħafna anke jekk mhix tajba daqskemm staqna li tkun tajba, imma hawnhekk ikolli ngħid ejjew nistabilixxu dawn l-istituzzjonijiet għandna li essays, għandna roadmap għas supervizjoni prudenzjali u għalhekk ejjew inżommu ma' dawn. Tajjeb wis, proset, derkepping. Iva, grazzi tassew, jiena ser nitkellem bl-Olandis, jekk ma jimpurtax jien għandi mistoqsija frabta mal-Belġu kif tafu hemm ħafna inċertezza politika fil-Belġu hemm gvern illi qed joħsib l-affarijiet attwali dan ilu jagħmlu għal ħames snin mhuwiex gvern sħiħ validu hemm min qed jitkellem ukoll dwar kemm il-Belġu ser ikompli jeżisti. Jiena mhux sar nikkummenta dwar dan qed ngħid xi ħaddieħor. Issa xi ngħidu dwar il-Berġu u l-konnessjoni tiegħu mal-swieq kapitali. Il-Ġermanja qed ħallas 12.5% fil-Belġu għet 3.5% u dawn il-persentaġġi jikbru. Allura l-mistoqsija tiegħi inti x'taħseb illi ser jiġri fil-rigward tal-eżistenza tal-Belġu? u minnaħa l-oħra swieq finanzjari fejn l-investituri iridu jaraw dawn l-inċertezzi koperti. Jina nejt illi aħna qegħdin insegwu dak kollu li qed jiġri fil pajizi kollha. Irridu nkunu li ħafna meta naraw il-mod kif jaħdmu demokrazija tagħna irridu nħarsuhom, nirrispettawhom, jiena m'għandix kumment dwar il-konnessjoni bejn il-politika attwali ġewwa pajjiżek u s-swieq finanzjarji. Jiena jkolli ngħid li ħafna pajjiżi fejn fihom qed taħdem id-demokrazija Imma hemm pajjiżi oħra li qed tisperjenzaw ċertu problemi u għalhekk il-membri tal-Parlament għandhom ruol importanti u ma jirrappreżentaw iċ-ċittadini u ma jridu jinformaw li ċittadini dwar dak li qed jiġri. Hemm ħtieġa għal aktar komunikazzjoni u jiena naħseb li f'din is-sitwazzjoni din il-komunikazzjoni hija tassew importanti. Grazzi tassew Filip. Iva, grazzi ħafna, President, grazzi tal-li sem. ġejt hawnhekk magħna is-sitwazzjoni tar-relazzjoni bejn l-aspetti pubbliċi privati mhix waħda tajba nafu li kienem situazzjoni tal-Greċja fl-2010, bat situazzjoni tal-Irlanda, rajna li eh, provajna ħna nejnu s-settur eh, bankarju. Iva, hemm ħafna dejn minn selle fil-flus għandu responsabilta imma min qed sal dawn l-affarijiet dawk li ħalsu taxxa speċjalment dawk li ħalsu taxxa fi dawk il-pajjiżi li jinsabu fl-ar pożizzjoni fil-swieq. Eh, inti taħseb li tajjeb li wieħed juża dan l-soluzzjonijiet inti qed l-ekonomija taħdem mod tajjeb u inti qed li 27 stat membru ħaddu miżuri ta' austerita ma nasibx li l-kull stat membru għamel dan, jiva mxuħut li jgħamlu dan u kienem impatt imma fejn hemm kien hemm naqra impatt ma nasibx li tista' tgħid li l-ekonomija reġgħet sabet bazi tajba. U jiena nara differenza bejn e, talba tiegħek li nkunu koraġġużi kemm nistaw fil-governanza ekonomika, ġifiri e, t-nitkelmu aħna dwar il-governanza u definizzjoni manti E, timxi mod iktar attent e, fuq xi affarijiet oħrajn għax hemm xi gvernijiet li mhux qed ikunu responsabbli smajna l-kummenti fuq transazzjonijiet finanzjarji u ma tistax tajt li l-ECB qed iħeġġiġna nkunu ambizzjużi. U daw l-istrumenti huma problematiċi, grazzi ħafna, grazzi. Issa sen wieġeb pal mistoqsijiet tiegħek u se nibda bl-aħħar eh, mistoqsija tiegħek u mbagħad se wieġeb l-oħrajn. L-ekonomija ma tantx qed jaħdmu tajjeb, insomma xi wħud minnhom mhux qed jaħdmu tajjeb u forsi dawn kienu qed eh, jimxu wis tajjeb tinsewx li aħna nsabu f'sitwazzjoni fejn qed naraw il-kontra ta' dak li kellna fil-bidu ta' l-euro. Ekonomi qed jippruvaw dawn jagħmlu ħafna sforzi biex isiru iktar kompetittivi, smajt stajtet li iva aħna e etirna xilna nimxu l-qoddim hemm xi ekonomiji li llum ma tantx qed jimxu tajjeb li fil-passat vera kellhom kun suċċess. Iġifiri hemm differenza bejn dawk li ma tantx kienu qed marru tajb fil-passat u dawk li vera marru tajb fil-passat imma issa eh, mux għati kollom daqsek suċċess, issa ma nixtieqx jiena nagħtikom impressjoni li eh, isnimu għet namel xejn, dan huwa perjodu diffiċli. Imma meta nitkellmu, meta nħartu lejn l-ekonomija reali ma nistanna xejn iktar. U minn mindu aħna rġajna lura għad kabir wara ir-reċessjoni l-ar riċessjoni mit-tieni gwerra dinija, aħna kellna żewġ sorpriżi vera tajbin eh, għax um, l-affarijiet imxew aħjar mid-bassir u aħna se nippubblikaw dan iktar bassir jumejn oħra u dwar il-kumment tiegħek li għamilt wara, Iva dan kien kumment dwar. Kien hemm kumment, kumment ġenerali. Inti tlabt xieħut jamlu sforz u xieħut li ma jamlux dan l-sforz. Il-karifika tijaj importanti xie ikun ambigwita. Meta tajt li il-kredituri għandhom bżonn iħallsu dan xi fisser? Ifisser li dawk li jimxu bil-mod ħafna fissu dawk li qed jiftilfu il-flus u dawk li qed jimxu kontrik għandhom eh, jamlu l-flus, ġifri l-affarijiet huma iktar komplikati, ma tistax inti t-simplifika l-affarijiet li huma komplikati. Is-swieq illum, is-swieq tal-lum, eh, jinkludu dawk li qed jaħdmu fuq medda qasira u medda twila ta' żmien u jekk inti tixtieq tippremja lil dawk ta' medda qasira eh, dinja possibilità ngħidu li aħna t-naplikaw regoli li japplikaw fuq livell nazzjonali. Ju jista' jkun li l-IMF tanalizza dawn il-pajjiżi u ovvjament l-Ewropej se jappoġġaw dan jekk ixtiequ jekk ma jixtiequx jistgħu ma' jekk u jistgħu. Mbagħad kien hemm każ ieħor li aħna nażbu li ma tantx huwa probabbli il-gvernijiet qalu u huma qalu li jekk uh, pajjiż jidher li falla din se jkun hemm azzjoni għalhekk għandna bżonn aħna li l-affarijiet ikunu iktar ċari ma nistgħux aħna nibatu messaġġi kontradittorji u għalhekk li hawnhekk irrid ngħid li l-kjarifika utli ħafna. Kas ħafna Filip inti xtaqt li jkun hemm passjoni hawnhekk u għadna kif kellna din it-tweġiba ferm imqanqla. Nicholas, Grazie. Grazie ħafna, Signora. President. Jena etniħu pjaċir li uh, ġejt hawnhekk magħna tkellimna u din il-kwistjoni tolqotna fi Greċja kien hemm Ecofin nafu dan l-aħħar Ecofin u hemmhekk tkellmu dwar li iwessaw is-self jew l-ammont li jista' jissellef l-Greċja u issa nisimgħu li uh, wieħed jista' jsara fil-flus tal-2020 imma il-medja fil-Greċja tisaqsu li jekk wieħed se jestendi dan is-serf dan ifisser li wieħed se Iwessa wkoll il-miżuri ta' austerità li ġew imposti minħabba ir-rapport tal-IMF għandna indikaturi aħna Aħna nazbu li il-Kummissjoni ma tantx għandha xi tamiet partikolari din il-kwistjoni tiġi solvuta fuq medda qasira ta' żmien. Inti taħseb li jista' jkun hemm l-istess tip ta' rapport ta' awsterità mill-2013? Kif taf inti fil-ECB eh, għanna dan u dan il-mistoqsijiet u l gvernijiet u għall-IMF jena ma nishtiqx eh, u dinja problema tal-Europa għax eh, ħafna mill-vuċijiet għet eh, jitkelmu u ta' spiss mill-mandat li b'naqfart li għaw barra mill-mandat tagħhom u responsabiltajiet tagħhom. Iġifiri rridu aħna din il-mistoqsija għal l gvernijiet li għet jgħatu s-self u għall-IMF u koll li jivaluta taw il program u l-Kummissjoni wkoll. Kull ma nista' ngħid hawnhekk li huwa fl-interess tal-poplu Grek u tal-ekonomija Griega li wieħed jerġa' jmur lura eh, fuq bażi permanenti għal ekonomija li taħdem b'mod eh, normali. Austerita hemm dawn il-miżuri eh, peress li kien hemm perjodu eh, twil ta' imġieba mhux tajba u din dawn l-affarijiet għandhom jiġu korretti mhux se noqgħod nekwota ċifri imma hemm ħafna ħafna dejn li ġi akkumulat. Għalhekk eh, wieħed irrid imur lura għan normal. Normali li kollok politika fuq medqas sira eh, ta' żmien eh, iva u fit-tul ukoll, imma il-bażi għandha tkun waħda tajba. Grazzi ħafna Mata Anderson. Grazzi ħafna Chair u grazzi President. F'intervista ma' Leg Program Eh, f'dan ix-xar fil-bidu ta' dan ix-xar inti qed li hemm kunċett differenti ta' nazzjonijiet sovrani u dan il-kunċett m'għadux jikkonforma mad-dinja reali. Ma nafx jekk inti taħseb li din il-filosofija eh, tinfluwenza l-10 snin tiegħek bħala President tal-ECB u forsi tista' tagħtina tweġiba dwar kif til-ħaġa tista' taħdem. Ikolli ngħid li jiena personalment nemmen li eh, l-istat sovran u għal aħjar. Eh, stat li jista' jagħmel dan. Eh, jiena qed jgħid is-sur Trixxe li din hija kwistjoni importanti u aħna ħloqna entitajiet ġodda li huma importanti fuq il-livell globali u nkella fuq il-livell tal-kontinent. Fuq il-livell globali aħna nafu li hemm ekonomija globali reali u drajja. dr oħdini fil-Istati Uniti, ġifiri tal-Lehman Brothers, setet tbiddel id-dinja kollha u aħna rrid ikollna governanza xirqa fuq livell globali u dan għandu jorbot ma l-eżistenza ta' din l-entità ġdida ġifiri l-finanza globali, il-finanzi eh, globali u l-ekonomija globali. U dan rritu ikun hemm koordinazzjoni mal-affarijiet li għatbaqa ġifiri l-istati sovrani u koordinazzjoni ma' dan jiġifieri u jiena eh, semmejt it-Trattat ta' Westfalia li ħoloq eh, eh, dan il-kunċett ta' stati sovrani fl-Ewropa. Huwa minnu għall-Unjoni Ewropea, Unjoni li għandha iktar ambizzjoni fuq livell globali imma għandna ekonomija u Uranija u għanna, u din kienet ambizjoni tal-missirijiet fundaturi tal-Europa, ġifiri mill-bidu tal-Europa, u ovvjament għanna suq uniku bi munita unika u tilkom, et nitkellem dwar eh, din it-taħlita ta' entitajiet ġodda li huma importanti ħafna u il-kunċett ta' trattata Westfalia u inti u koll inti eh, ovvjament eh, il-riżultat tal-fat li jem entitajiet li jinstabu fi bejn l-istati sovrani ta' Westfalia u l-ħtieġa li wieħed jigverna entitajiet ikbar e, iġifiri xi ħames miljun persuna u 27 stat għalikom ovvjament. Hans Peter Martin. Grazzi. Il-mandat tijak, President, eh, jirrikjed li xikultant dak li inti ma tajċ tajt ħafna iktar minn dak li inti tajt eh, niftakar situazzjoni tal-Greċja ta' sena ilu issanna l-eżempju ta' Spanja forsi tista' tispjega xi affarijiet aħna nafu li hemm livell baxx ta' dejn eh, statali imma idħul fuq eh, l-obbligazzjonijiet mm, statali ta' Spanja kienu baxxi ġifiri 24-28 base points. Issa, jider li hemm indikaturi oħrajn li ma tantx huma inkwetanti, imma hemm xi indikaturi li qed jissuġġerixxu li affarijiet jista' jkunu inkwetanti, hemm xi mit biljun li ma nafux fej qiegħed. Imbagħad eh, fi Spanja jaffru ħafna dejn imma is-sitwazzjoni differenti minn pajjiżi oħra fl-Ewropa jekk u wieħed irid jieħu responsabilta ħames snin wara l ġraja ġifieri rridu dejjem nistennew sakemm jgħaddu dan il-ħames snin. Ġifieri inti taf kemm eh, eh, inkixxu l-affarijiet għal dak li għandu xi jaqsam massel fuq il-proprjetà fi Spanja u jekk eh, taf x'inhi sitwazzjoni tista' tgħidilna x'inhi u mbagħad eh, l-amalgamazzjonijiet il-kbar tal-Banek eh, Santander BBA jekk dawn ifallu dawn se jkunu relevanti b'mod sistemiku jew le. Can I remind all of us that we are by the treaty Ixtieq infakkarkom li aħna fit-trattat et hemm miktub li rridu natu stabilità tal-prezzijiet iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li għaw taħt iż-żona euro. Dak li aħna għamilna matul dawn l-aħħar 12-il sena 1.1 mm, u design fil-mija tal-inflazzjoni medja fil-prezzijiet, l-istabilità tal-prezzijiet Wieħed jista' jsieq aħjar fiż-żona ewra euro u dan ikkonforma 100% ma' trattat, 100% ma' dak li jintkom tlaqtu, eh, speċjalment jekk inqablu dan mal-każ preċeżenti ġifiri li kienu il-missirijiet fundaturi tal-Unjoni Ewropea u aħna għalhekk għandna l-mandat li natu l-istess stabilità fil-prezzijiet tal-10 snin li ġejjin dan huwa l-mandat u ehm, xi mistoqsijiet eh, tagħkom jaqgħu barra mill-mandat, barra mill responsabiltajiet tagħna u dawn huma indirizzati dawn huma suppost għal xi entitajiet oħrajn. Jiena rrid inkun ċara hawnhekk jiena tilkom eh, ma nistgħux aħna eh, nitkellmu barra mill-mandat tagħna rrid ikun hemm disciplina eh, verbali ħaġa importanti ħafna. mhix responsabbli Eh, ta' meta xi pajjiż eh, jisprimruhu b'ċertu mod. Aħna nitnaħdmu mal-awtoritajiet responsabbli fuq eh, pajjiżi hemm il-Kunsill u l-awtoritajiet. Ġifri aħna dejjem edna għal pajjiżi kollha li tridu toqgħodu attenti timxu b'mod intelligenti aħna dan dejjem, nieħ intom, tun dejjem smajtuna ngħidu għet imma numru ta' osservaturi kienu probabbilment jisottovalutej il-forza li kella il-zona tal juro kolla. U dan kollu juri forsi li u kol kienem ċertu ambigwita fil-komunikazzjoni għalek hemm bżonn nerġaw insibu il-kunċett ta' komunikazzjoni iktar preċiża. Jina dej diġa semmejt il-kjarifika li għanna bżon namlu. Jina ma naħsibx li eh, li dak li qed tissumi inti fuq il-banek ta' Spanja hija korretta. Sa Diego Fel. Grazzi. Grazie ħafna, Sur President, għal mod kif tkellimna li verament jistimulana. L-ewwel ħaġa li qed fuq il-pakkett li konti dwar il-governanza ekonomika. Konta tinna li li sibi kalla dubji taħħa fuq il-proposti. Fuq xi proposti dwar il-diskrezzjoni u li kienu se fuq il-kontrolli ex ante dwar il-dejn. Meta jkun hemm xi stat membru li jgħid li għandu situazzjoni ekonomika ħażina. Ġifiri, inti forsi dawn, dawn t-preferi li t u x għandek. Unbat fuq il kompetittività Jena ġej minn Portugal għanna regoli ta' xogħol riġiti ħafna, imma huwa pajjiż ukoll li qed jiffaċċja ċertu problemi. Ġifieri se jkollna bżonn e, li ġiet tax xogħol iktar flessibbli. Inti taħseb li għandna nsiru iktar flessibbli f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Jiena kont ċar ħafna dwar il-fatt li irridu insaħħu id-dokument tal-Kummissjoni dwar il-governanza. Kont spliċitu ħafna meta ġejt tikom ċertu eżempji, kont ċar. Ġifir dik l-ewwel mistoqsija mhux se noqgħod nidħol f'dettall għax ix-xogħol għaddej bħalissa. U inti involut ħafna f'dan, intom involuti ħafna f'dan. Huwa ċarissimu li f'kull pajjiż u minn eċċezzjoni anke dawk li dejjom ġaburuħom sow fl-ekonomija li l-istruttura u riforma eh, jistaw iġibu eh, tkabbir il-kas eh, tal-Portugal, ġifrina naqbel miegħek li l-istrutturi, riformi strutturali fil-Portugal anki fil-suq tax-xogħol jistgħu forsi jgħinu lill-Portugal biex jelbu l-problemi b'mod aħjar għax il-tkabbir tal-ekonomija eh, veru permezz ta' din l-istrutturar u riforma hija xi ħaġa essenzjali ovvjament flimkien mal-linji ta' politika li jkunu xierqa. U dan fuq medda medja u twila ta' żmien. Ġifiri, naqbel miegħek, Sinjur. Korin, grazzi ħafna ħaġa tajba li inti taraf ir-rwol ta' dan il-parlament ġifiri ta' pala koleġislatur il-kumsil mux dejjem jaxseba bħalek u e, pala rapporter tal-grupp tiegħi tal-pata ta' tkabbir ovvjament għadna nota tal- mm, kommenti tiegħek għandi żewġ mistoqsijiet. Joħroġ ċar li iswi mumiex stabiliti u ma nafux ekkux l-Irlanda hija l-aħħar pajjiż li rridu nsalvaw. Il-weekend li għadda il-mekkanizmu ta' stabilità tal-Ewropa saret trid iktar ċara, imma mhix ċara daqs kemm nixtiequ, għalhekk inti taħseb li l-pakkett ta' proposti leġislativa huwa b'saħħtu biżejjed minħabba il-taħwit li għadu maħna. U inti taħseb li l-mekanizmu ta' stabilta l-ġdijt għandu jiġi adattat skont kif jiżvolġu l-affarijiet għanna għanna nirnorftuħ ma liġijiet un bat indumu iktar biex ndaħluħ fis X'taħseb fuq dan kollu? Jina nifhem il-mistoqsijiet tiegħek. U qed intik l-opinjoni tijak, kif naħsibha jien. Jiena ovvjament meta niltaqa' mal-istituzzjonijiet demokratiċi, jiena minn xej aħna fl-ICB eh, qudiem dan il-Parlament. Fuq dan it-tieni punt li qajjim tinti, jiena naħseb li dak li huwa diffiċli f'sitwazzjoni ta' bħalissa minn kullat l-investimenti minn qed ġemma hija l-ambigwità l-affarijiet li mhumiex ċari. Kif edna kien hemm eh, affarijiet li ġew ċarati, imma jiena ma naħsibx li ta' min f'dan l-istadju nerġgħu niftħu din il-kaxxa ta' Pandora. Naħseb li anki jekk qed nifhem dak li dak li tittejt inti u l-pożizzjoni impliċita tiegħek ma naħsibx li din ħaġa tajba. Dwar l-infurzar, il-prevenzjoni u l korrezzjoni ta' politika makroekonomika jiena ngħidlek li inti tmur kemm tista' f'din il-kważi federazzjoni li mannix. Ġifiri, nimbuttaw kem nifilħu kifettilkom il-kostellazzjoni tal-Stati Sovrani tal-Westfalia. Jiena nħedġek biex tkun għawijak, nkun għawin kem jistaw li nimbuttaw kem nifilħu. Għax intom il-leġislaturi forsi mish xi ħaġa li nistgħu nifmu għasek ta' malaj xi ħaġa ġdida. Imma naħseb li intom tilqaw l-sfida li għandkom għax huwa dritt perswas li intom tilqaw l-sfida. M'għandi l-ebda problema b'dan. Tajjeb, Beckart. Iva, President, għandi żewġ mistoqsijiet fil-qosor jekk permetti li l-ewwel net. Kif, kif taħseba inti tar-rwol tal icb fil-kriżi, fil-mekkaniżmu ta' kriżi tal-Ewropa? Kif diġà edna fil-rapport annwali tal icb inti eh, intkom kelkom rwol partikolari. Imma li sibi jaf xinija l-għada tafna pajiza li verament edin ibatu, ġifiri, aħna dependenti fuq il-flus tal-ICB. E Għalek, f'dan il-mekanizmu ta' krizmi, xejkun il-wol, xinu rwol tal-ICB? E Issa fuq il eurobonds dawk li defenduhom, dawk li eh, ma jaqblux magħhom, kuħat jagħti l-argumenti tiegħu jiena ma naqbilx magħhom. Imma dawk li jaqblu qed jgħidu li il-Eurobonds jistaw jagħtu finanzjament ġdid sa 60% tal-GDP u l-bqija jridu jiġi kuprat minn jiġi eh, mħallas mill-istat membri. Kif taħseb, kif taħsibha fuq dan? Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Fuq il-programm ta' securities tagħna mhux kwantitattiv, jiġifieri aħna niġbdu likwidità li qed nitfgħu hemm, aħna l-idea hija li jkun hemm attività normali monetarja. U meta inti kollok benchmark minna riskju f'ekonomija partikolari li mhux qed iġi pruħa kif suppost, Nej, dan, imma mhux se nikkumenta fuq l-idejat li nisimaw minn hawn jew minn hemm hemm ħafna idejat differenti, ma kif taf sissa aħna għatma għamilna promozzjoni tal-Eurobonds, ovvjament inti dejjem titkun miftuħ għal possibiltajiet kollha, ma għednax kif naħsbuha, li l-gvernijiet tkellmu eh, qed jieħdu direzzjoni differenti, l-ideja ta' 60 fil-mija, eccetera, m'għandix xejn ngħid, m'għandix l-ebda kumment, m'għandix opinjoni. Grazzi. Sur President, il-krizi titlop li kunem integrazzjoni tal-budgets eh, u tal-politika monetarja, l-inflazzjoni hija problema u il-president tal-Eurogroup eh, għatma joqot lura mill-li għati parir dwar il-politika tal-budget anki jekk mandu xejn xaqsjem ma' dan, imma dan nistgħu niddiskutu ma' nix biżejjed ħin. Imma fejn hija il-pragmatismu monetari tal-ICB li rajna li kienet strumentali biex kunem iktar tkabbir anki lajnuna sovrana kienet strumentali għalija. U meta kienem id-dejn sovran, il-Bank ċentrali xtrat lura fil kastal tal-Greċja. U u anki l-Bank ċentrali mill-istess eh, eh, għamlet l-istess ħaġa fuq il-pajjiżi periferiċi għidinna xaġa dwarhom ikkeġok l-ewwel mistoqsija. Jekk meta nitkellmu fuq il-dejn għal Portugal u l-Greċja, il-Bank ċentrali reġeċ l lura id-dejn tal-Portugal jew anki ta' Spanja, kif tagħmel il-Bank il-Bank ċentrali Amerikani, Taħseb li din hija l-aħjar mod biex innaqsu il-rati ta' imax, inti eh, u kol semmejt ir-rati tal-kambju u qed li dawn għandhom jirriflettu l-bilanċ tal-muniti din il-valur ta' bilanċ għandek id-dollar eh, jiswa euro punt zbatax u skont it-trattat ta' Lisbona il-Bank Ċentrali Ewropea bħal Bank Ċentrali Amerikana forsi tista' tintervjeni wkoll x'taħseb dwar dan kollu, Sur President. Sur la première question, euh, laissez-moi simplement vous dire. L-ewwel mistoqsija xtaqt ngħidlek li d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Gvernaturi kienet tal-imot li nidħlu dan il-programm sabiex nejnu nkontribwixxu għal funzjonament aħjar tal-politika monetarja tagħna, imma ma tajna l-ebda indikazzjoni għal fatt li l-ammont ta' kull ġimgħa qatt ma edna kem se jkun, imma u għet jista jifmu għax dejjem nieħdu lura dak li nkunu tajna bħala likwidità. Jiena m'għandix l-intenzjoni li nżid ma dan, ma dak li kellix ngħid fuq il-programm. U minħabba situazzjoni attwali naħseb dan huwa mod aqli kif wieħed jimxi. Issa, fuq il-rati ta' kambju kif diġa għettilkom l-ewwel għanna żewġ problemi kbar l-ewwel net imħabba il-floating tal-muniti tal-pajjiżi avvanzati hawnhekk il-floating huwa wieħed kulħadd jagħmel li jrid imma ma nimmaġinax li fiħdan dan il-grupp zaħir ta' autoritajti fil-Banek ċentrali u l-gvernijiet ma naħsibx li se jinbidlu l-affarijiet. Għax dan huma l-offol tal-dawn eh, immuniti floating. Għalhekk jiena nibqa' ngħid li meta niddeċidu bejnietna flimkien mal-imsieħba l-oħra, mal-Ġappuniżi, mal-Amerikani, ovvjament Ingliżi u Kanadiżi. Fuq il-muniti tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li għandhom is-surplus diġà qed li aħna għandna bil bejnietna li nikkonsidrawhom biktar eh, flessibilità tkun ħaġa tajba. Grazzi. Grazzi Robert. President, xkif taħseb mħabba din ir-rata baxxa tajmax taħseb li l-banek verament kun qed jgħidu l klijent tagħhom jekk jagħtu din il-faċilità? U il-fatt li dawn ikunu qed jirċievu inqas mir-rata tal-inflazzjoni. U dwar is-self għalihom tista' mbagħad tikkonferma li minn bidu ta' din is-sena ċ-Ċina mhux qed tixtri iktar dollari imma qed tbieħhom imma bil-kontra qed tixtri l-euros. ċina. Le, ma nistax nikkonferma lek dan. Di tini mistoqsija tiegħek. Naħseb il-mistoqsija trid titpoġġija lill-awtoritajiet taċ-Ċina. Issa fuq il-banek aħna naħsbu li u din din ħaġa importanti ovvjament li aħna rridu li l-ekonomija tas suq tagħna tiffunzjona bl-aħjar mod. Għax sissa anki jekk ma nistax ngħid xej deċid il kunsill tal-Gvernaturi għal ġejjin imma sissa dejjem isna li il-rata ta' imax taqbel ma dak li huwa bżonn już biex aħna nġibu nkatru l-istabilità. Għal banek, għal darboħra, għanna sistema ta' sorveljanza bankarja li kunem fuq abbażi nazzjonali għandhom mbagħad l-organizzazzjoni pan-Ewropea dan id-deċidejtu għalih f'jannar set nidu dawn l-istrutturi ġodda u mbagħad hemm il-mod ta' kif taħdem l-ekonomija tas-suq intom tejdu li l-banek jaqla wis flus u ma jqasmux il-finanzjament il mill-ġdid permezz ta' rati ta' imax. Imma intqalu kol li forsi dawn il-banek qed isibu f'sitwazzjoni għandhom qed jiffaċċjaw sitwazzjoni iktar prekarja u il-profit tagħhom mhux biżejjed. Naħseb li f'dan il-qasam bħal f'kollox noqogħdu attenti, aħna nejxu f'ekonomija tas suq verament komplessa li hemm bżonn u intom għalhekk iddeċidejtu fi deċidejtu. Grazzi. Uh, thank you, Ramon. Grazzi Ramon. Grazzi ta' sew, Signor President. Sur ċef dan l fi likwidità fis-swieq tad-dejn Ewropej rajnija li spiċċat ħafna aġenziji raw li hemm affarijiet simili bejn is-sitwazzjoni attwali u l-covered board markets tal-2007-2008. X'in l-opinjoni tiegħek dwar dan? Mistoqsija oħra. Dela aħħar komissarju Kummissarju Al-Munja qal illi l-Gvern Spanjol irid jiċċara il-dubji attwali fis-swieq dwar l-implementazzjoni effettiva tal-riformi meħtieġa fl-ekonomija Spanjola. X'in l-opinjoni tiegħek dwar dan? Grazzi. Grazzi. Jien mhux ser nikkummenta eh, dwar il-mod kif jaħdem is-suq f'bażi ta' kuljum jiena ikolli ngħid li kien possibbli illi l-osservaturi u parti mill-parteċipanti tas-swieq kienu qed jissotovalutaw bosta punti dan għattu meta weġib tal-mistoqsija preċedenti u semmejt 34 punti fejn seta kienem sottovalutar ta' situazzjoni. Għal pajjiżi kollha minn l-ebda eċċezzjoni ir-riformi strutturali li permettu biex iżidu l-potenzjal ta' tkabbir huwa importanti immens dan għattu meta weġib tal-mistoqsija ġiet mistoqsija minn MEP li ġej minn pajjiż ieħor. Ma dan japplika l-pajjiżi kollha, japplika wkoll għall-Ġermanja. L-Ġermanja wkoll għandha rebouncing, li ta' min kumenta dwaru u li kien ilu ġej meta u jikkonsidra progress illi sar f'termini ta' kompetitività. U għamenu kol illi fil-pajisi illi qegħdin jaġixxu tajjeb illi nżidu l-potenzjal ta' tkabir permess ta' riformi strutturali huwa importanti immens. U għalhekk ikolli ngħid illi din hija osservazzjoni ġenerali għal pajjiżi kollha mingħajr l-ebda eċċezzjoni din hija ta' sew serja. Aħna il-koll inkunu aħjar kieku namlu dawn ir-riformi strutturali. Grazzi. Grazzi Vicky Ford. Grazzi. Grazzi tassew tal-li fakkartna illi hemm xi bxara pożittiva hemmhekk fl-ekonomija li spiss nisimgħu tassib negattiv. Illi wieħed jista' jinsa l-pożittività. Is-swieq għadhom il immens hemm ħafna tħassib u jina naqbel miegħek illi aħna neħtieġu illi nażlu eh, kliemna u nibatu il-messagġi tagħna u jiena ma rridx nitkellem l ilm il-kompitu tiegħi. Jiena naħseb li għandna dmir ukoll mhux biss aħna l-politiċi mal-ġurnalisti wkoll illi niżguraw illi qegħdin nibatu l-aħjar messaġġi u ma jkunu qegħdin jitraduċu klimna bl-aħjar mod. Per eżempju, fl-istampa tal-lum, lefti fil-lex kollin din għalija hija bħal messa lin ta' swieq finanzjarji. Iżda dal-ħodu fil-Times finanzjarja huma deskrivew il patti li kien hemm fil-weekend huma qalu illi il-mekkaniżmu ta' wara l-2013 musser jivolvi haircuts għal min għandu dejn sovran jekk il-bqija tal-żona tal-Ministri taż-żona euro jaqblu b'mod unanimi illi il-gvern valut huwa insolventi. Issa jiena meta naqra dak illi nqabel dwaru l-ħadd dan jgħid biċ-ċar illi t-test ta' solvenza huwa wieħed illi sa ser isir minnaħa tal-Kummissjoni l-IMF flimkien mal ECB. U mhux deċiżjoni unanima ta' 27 Ministru tal-Finanzi jew inkella 15 il-Ministru tal-Finanzi. U dan il-fatt li ngħaddu testa solvenza fidejn indipendenti jista' jkun pass il qoddim biex aħna nippruvaw inwafqu eh, dan it-taħwit politiku jekk dik kienet id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Ministri tal-Finanzi din iridu nibbatuha bħala messaġġ b'saħħtu li swieq dwar l-indipendenza għal daqstant ejjew niżguraw li meta tittieħed deċiżjoni din tiġi mibgħuta tiġi tradotta b'mod ċar ħafna u l-ġurnalisti f'din il-kamra jekk huma għandhom xi mistoqsijiet dwar il-messaġġi huma jistaqsu il-mistoqsija qabel ma jxandruha fuq il-mezzi tax-xandir hemm xi kwistjonijiet oħra marbuta ma' dak li ġara fil-weekend inti għat li jessem ser ikollu post preferred creditor status dan jiġri wara l-2013 biss jew inkella dan il-preferred creditor status ħajibqa' wkoll għal patt tal-Irlanda. U dwar il-collective action clauses jiena naħseb li aħna nistgħu forsi nispjegaw xi ftit aktar l-iswieq dwar xiżri l-bonds illi huma kolom id-data ta' wara l-2014 li diġa' jinsabu fl dejn tal-pubbliku jew dawk li nħarġu bejn issa u l-2013. Jien ma rridx nispekula dwar kif jistaw jiġu trattati u l-modi differenti kif, jistaw, kif dawn jistaw jiġu trattati. Iżda nitolbok tuġib l-mistoqsija tiegħi, grazzi, grazzi tassew. Jina naqbel ma l-ewwel kommenti tiegħek. Dan mu jismin li noqdu dejna fuq zaqna, aħna neħtieġu trasparenza, trasparenza, trasparenza. Huwa hija deċiżjoni tal-gvernijiet dan diġajetu mandum din l-istqarrija, din l-istqarrija kjarifika meħtieġa. Din hija poezija, poezija tinsab hemmhekk mhux ser tinbidel u issa tridu tikkomunikawha bl-aktar mod ċar għabbażi ta' dak it-test. Il-gvernijiet kollha qegħdin jikkomunikaw u naħseb li ma tridx twaħħal fil-mezzi tal-istampa għanna kwistjoni partikolari li hija ħafna ilħna, ilħna differenti. U għalek neħtieġu disciplina verbali. Jina naqbel miegħek perfettament. Grazzi ta' Sergej. Grazzi President. L-ewwel grazzi tal-parir tiegħek skużani ma konġew Strasburgu Strasburku il-ġimgħa l-oħra biex ngħid nies joqogħdu attenti xi jgħidu. ma rridux nitilfu l-fil palissa. Għandi żewġ mistoqsijiet. Jiena napprezza jekk inti tweġibhom. L-ewwel net, sorsi fl-Irlanda jgħidu li inti għamlet pressjoni fuq il-gvern Irlandiż biex huwa jaċċetta il-pakket u issa inti ser tkompli tagħmel pressjoni fuq il-Portugal. Jiena ma noħlomx illi nitkellem dwar dan miegħek Iżda din il-persuna li tkellmet dwar dan kien ministru, nixtieqek li tikkonferma li dan ma sarx. Għal sentej unof sħaħ jiena tkellimt mija hawnhekk il-wetlek li inti kont kellek suċċess fil-kontroll tal-inflazzjoni tal-prezzijiet użajt rataj tal-interess biex iżżomm l-inflazzjoni tal-prezzijiet taħt kontroll, l-istess istrument wassal għall-inflazzjoni tal-assi, ġifiri inflazzjoni tal-propieta. Dan tkellimt miegħek dwaru sentej nofs sħaħ għetlek li kien hemm overheating fis-suq tal-proprjetà. U inti dejt issemmi din il-kwistjoni, inti taċċetta, terfa ir-responsabilità għal din is-sitwazzjoni frabta mal-inflazzjoni u x'talimit ħadd inti x'talimit ħali sibi fir-rigward ta' dan. Huwa ċar ħafna illi meta pajjiż jkun membru f'żona ta' munita unika, żona li tkun kontinent u taqqat 330 miljun persuna aktar mis-Stati Uniti tal-Amerika. U meta jkollok bank ċentrali li l-mandat tiegħu huwa li jwassal riżultati fir rigward tal-istabilità tal-prezzijiet u dan jagħmlu Dim dawn l-ekonomiji l-kbar huwa fidejn l-ekonomiji kif innu fidejn l-istat, l-Istat Uniti tal-Amerika, illi kunu jafu illi huma jinsabu f'univers fejn huma jridu jiksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet fuq l-istess livell tal-pajjiżi kollha in ġenerali. Aħna ma nistgħux nirranġaw il-politika monetarja tagħna ma stajniex nirranġawha fil-passat jekk inqisu il-ħtieġa tal-Ġermanja illi wis probabbli kienet sar tappella rati ħafna inqas baxxi biex toħloq aktar problemi f'pajjiżi oħra. Iżda aħna ma stajniex nirranġaw il-politika monetarja unika tagħna meta isna problema tal-Irlanda u ta' Spanja, aħna ridna nqisu l-ekwivalent ta' Alaska, California, Florida u Massachusetts u rridna niksbu riżultati fuq il-prezzijiet tal-istabilità għal 330 miljun persuna u għalhekk huwa importanti immens li dan nifmuh u nifmu il-politika fiskali, il-politika makropolitika in ġenerali dawn jiddependu fuq deċiżjonijiet nazzjonali, ġifiri l-politika ta' sorveljanza, dawn irdu jiġu adegwati biex jitqis dan kollu. Wieħed ikun jaf minn qabel illi inti trid tfassal politika nazzjonali u tqis illi fuq medda medi ta' żmien ser ikollok inqas minn 2% viċin 2%. Dan huwa l-punt. U hawnhekk aħna dwar dan ħdimna u ma nistax naħdmu mod ieħor Għaliex xek naħdmu mod ieħor ma jippermettix biex aħna jkollna dak li huwa meħtieġ li jkollna. U aħna ngħaddu minn parti żgħira ta' żona euro għal parti oħra u nibqgħu għaddejjin hekk. Dan huwa importanti ukoll palma u importanti meta jiena tkellem dwar il-unit labor cost iż-żidiet fis-salari irridu naraw x'inhi l-benchmark għal xar snin li ġejjin. Aħna dejjem ngħidu gvernijiet kollha. ġibu ruħkom blaħjar mod possibli, ipruvaw evitaw zbalji kbar, imxu fi direzzjoni tajba, għalix direzzjoni tajba hija direzzjoni ta' riformi strutturali u tal eh, saħħa fiskali. Grazie Estrid. Grazzi ħafna, President. Waħda uh, mill-affarijiet li jaqsmu din il dan il-komitat hija um, fuq il-Euro bonds. Nixtieq inkun naf minn għandek għaliex dawn dawn il-euro bonds inti ma taqbilx magħhom, dawn se jġibu ċertu tnaqqis ta' rigorozità? Kif taħsibha? Nixtieq nkun naf ukoll jekk dan il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabilità mhux diġà qiegħed jirrispondi għal ċertu kriterji tal-euro bonds għanna ftejjin bilaterali rata ta' ta' rata ta' imax għandi tlet ringrazzjamenti l sur Trixelo, netta li inti fakkartna li l juro kienet taf iżżom il-valur tagħha meta qabla ma' muniti oħra. Grazzi ukoll tal-li inti fakkartna it-tħassib li kellna fl-2005 dwar il-patt ta' stabilità għal fat li inti identifikajt min kien responsabli ta' dawk eh, l-izbali ġifri l-Eurogroup nir-ingrazzjak u kol għal xogħol li għamilt inti biex tistabilixxi il-prezzijiet tal-prezzijiet jiena naħseb li din hija l-iktar ħaġa li għenet il dawk li l-iktar għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, madame. Grazzi ħafna, senjura. Jiena napprezza il-klim ta' tifir tiegħek. Nixtieq ngħid biss li għanna problema kbira ġifiri determinazzjoni tal-gvernijiet tagħna li jikkonsidraw kompletament il-bżonn mhux biss biex iġibu ruhom so waħdhom, imma li jiċċekkjaw lill-oħrajn ġifiri biex, biex ikun responsabli qatt mu faċli li gvern jgħid il-gvern ieħor li mhux qed iġib ruħu sow. Imma hekk qed rridu nfissru bil-sorveljanza fuq il-euro bonds diġà rispondejt il-mistoqsija qatt mela konna naqblu magħhom daw jidru li huma importanti għal min qed jippromovihom għax kif juma jiġu diskritti huma joint and several ġifri għandhom ċertu garanziji għandek raġun titfakkar li IFSF e għandu l-marka Ewropea tiegħu u qed jaħdem tajjeb għax id-deċiżjoni ttieħdet tal-ewwel darba. Imma kif diġà aċċenajt mistoqsija ta' qabel aħna fuq dan manna lebda pozizjoni. La fuq eh, il-joint and several Eurobonds hija din hija possibbli xi hija deċiżjoni tal-gvernijiet u mandi lanqas pozizjoni fuq l-ammonti 60% għaddejn ħafna proposti u mandi xejn fuq dan kif il kongrazzi Antolin, yes. Grazie ħafna, Signora Cem. Naqbel jena miegħek li din il-ġlida tal-muniti ehm, mhux mixtieqa u għed nippruvaw aħna naħolqu sistema monetarja koerenti u konsistenti għalhekk għandi tlet mistoqsijiet specialment wara l-konklużjoni tal-G20 li hemm bżonn ta' riforma ta' sistema internazzjonali monetarja u l-involviment tal-Unjoni Ewropea un mbagħad l ekonomija emerġenti dan għandhom jkunu jridu jagħmlu sistemi monetarji tagħhom iktar flessibbli u din il-ħaġa għandha ssir b'mod gradwali, mhux bil-mod, imma pass pass taqbel miegħi u mbagħad Dwar il-quantitative easing tal-Istati Uniti, dil-ħagġa taffetwa l-Istati Uniti, taffetwa l-istabilità tal-prezzijiet, jew nkella l-istrumenti tagħna tal-politika monetarja tagħna, dil-ħagġa tista' mm, tkun kompatibbli ma' miżuri konvenzjonali u mhux konvenzjonali adattati mill-ECB. Jista' jkun hemm iktar koordinazzjoni mal- l-autoritajiet tal-Istati Uniti, grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħek U għabel kollox nishtiq najt li fuq il-sistema monetarja internazjonali dak li għatu għal sistema komplessa rajt li kienem żewġ kwistjonijiet partikolari il-floating currencies u il-derivati il derivati U għanna din il-kwissjoni tal-muniti emerġenti u Iva dwar id-deċiżjoni li dawn il-pajjiżi ħadu l-ħaġa tista' tkun gradwali u proċess li jimxi ħarir, ġifiri li permettu għam jesprimu il-flessibilità tagħhom. Mam konsens globali, il-G20, dan il-G20 semma dan il-punt, naħseb li għanna bżon aħna intennu il-konsens globali attwali għal kemm huwa faċli li najdu u iktar faċli li namluħ ovvjament minħabba il-kwistjonijiet li huma delegati u perikolati, delegati u perikolati, u tillet punt kolli najt li aħna minn dejjem kellna bir-Riserva Federali, minn dejjem kellna relazzjoni fiduċuża, relazzjoni ta' ħbiberija u mingħajr il-kooperazzjoni li Minnaj din ma stajniex aħna ikolna il kapacita nifilħu għal-krizi kif għamilna f-2008-2009 inkluż il-possibilità li il riserva Federali tat li sabiex tipprovdi l-likwidità tad-dollaru hawnhekk fl europa għabbażi ta' il-ftejm li kellna magħhom, jiġifieri qed insemmi dan il-punt ħaġa li jiena nikkonsidra bħala element importanti ħafna fuq l-livell globali li jkun hemm din ir-relazzjoni bejn il-banek ċentrali prinċipali dan huwa importanti dan huwa minnu għall istati Uniti, għall Bank tal-Ingilterra u huwa minnu wkoll għall Bank tal tal-Ġappun, il-Bank Ċentrali u il-Bank Sistemiku fid-dinja, inkluż fid-dinja enerġenti. Grazzi ħafna. Issa mela nagħmel xi ħaġa li mhux ta' spiss nagħmel, ħanajġ ħaġa fl-aħħar ta' sessjoni tagħna. Inti kemm il-darba qed li ma tixtieqx toqgħod fetta u ma tixtieqx tneħħi eh, l-affarijiet li diġa saru fuq mekkanizmu tal-istabilità finanzjarja ovvjament eh, dil-ħaġa mm, vera għal-qalb eh, ħafna mill-membri ta' dan il-kumitatu, forsi mux ta' tamma l-inti kummenti fuq dak li jena senajt, imma jena bqajt surpriza fil-kontest tal-faċilitajiet li jett iġu użati bħalissa surpriza dwar il-bilanċ Eh, li jem mid-drawdown tal-mekkanizmu budgetarju u il-facilita finanzjarja u il-fat li jidirli li aħna se marronek fissu bi ammont sar ta' flus għal din il-faċilità u bekk il-ħaġa se tiswafna flus u ma nasibx li se toħloq l-aħjar preċedent. U Jaħsibni meta wieħed jistudja ir-rati ta' interess li qed jiġu proposti li forsi ħloqna sistema sistema li, li tkun inqas favorevoli mill-IMF. U jiena ma nafx kemm dil-ħaġa effiċjenti ma nifhem il-bżonn li jkun hemm solidarjetà Ewropea. Għalhekk nixtieq ngħid li fil-laqat tal-futur nittama li xuħut mitħassi per nistaw nipruvaw nindirizzawk peress jew jekk le jena naħseb li se jkun hemm xi nies li iva se juru tħassib li dawn għandhom speċjalment jekk il-proċess li tieħed sabiex jittieħdu dan id-deċiżjonijiet forsi ma ma kienx daqshekk eh, trasparenti ma nafx forsi tixtieq twieġeb inti ma dawn huma xi wħud mill-ħsibijiet u ovvjament il-ġimma d-dieħla sta għal mekkaniżmu stess ta' drati tal-interess li dil-kwistjoni tiġi solvuta. Grazzi ħafna, grazzi ħafna għal eh, kumment tiegħek u l-mistoqsija ampliċita għal darba oħra aħna nafdaw li kull awtorità, kull istituzzjoni trid eh, terfa' responsabilità tagħha. Ħaġa li diġà edna aħna rridu nippruvaw nerfaw responsabiltajiet tagħna u spjegajta jiena lill-Parlament dak li qed nagħmlu u eh, l-imtib ta' sforzi aħna nazbu li nistaw nieħdu u għal-kas għall-autoritajiet kollha, l-istituzzjonijiet kollha. U il-parir mm, tara permanenti kien li ġala darba inti tiddeċidi li kollok mekanizmu faċilità eh, li si li FCF trid tipprova tkun flessibbli kemm jista' jkun u tipprova tgħin kemm jista' jkun. Dan jidher li huwa sens komun, imma aħna nħarsu l-fatt li il-gvernijiet, il-parlamenti, jenet nitkellem dwar il-parlamenti nazzjonali għandhom eh, il-mod tagħhom kif jistudjaw l-affarijiet u kif qedtilkom aħna E, rridu u koll li mxu skont id-demokrazija tagħna ma l-paritana, l-paritana u maċari ħafna. Jekk aħna nixtieq u jekk niddeċidu li nagħmlu dan trid tejn kemm jista' jkun tkun flessibbli kemm jista' jkun għax dan huwa meħtieġ ehm, u rikess mis-sitwazzjoni jekk tiddeċidi li tieħu din id-direzzjoni u b'mod ġenerali nixtieq ngħid li iktar minn qabel speċjalment f'dawn is-sitwazzjoni f'din is-sitwazzjoni attwali ma nix aħna ħin li ma namlu xejn għanna bżon ta' direzzjoni u b'mod iktar ġenerali u jenat nitkellem u kol fissem il-LCB e jek ti permetti li dejjem u għal-parlament u kol irridu aħna insaxħu l-autorità tal-autoritajiet pubbliċi. Għax e, fuq autorità tal-autoritajiet pubbliċi aħna nistgħu nibnu e, din ir-reżistenza għal dawn l-affarijiet U aħna se nkomplu nirrekedu u nitolbu għal ħafna għal perjodu twil ta' żmien. Grazzi ħafna, grazzi. U għalek aħna wasalna fit tmim din is-sessjoni ta' dialogu monetarju u għalek tistgħu eh, tistriħu naħseb tista' tistrieħ naħseb sa' Marzu ta' sena d ovvjament se narawk qabel Marzu imma grazzi.